So, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer letzten Sitzung des Beschäftigungs... Nil-awkom. Nil-għal-kulħat l-ħar laqa ta' dan il-Komitat qabel vaganzi tas sajf Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għall-awgurji tagħhom illi batu waqt li ma kontx niflaħ. Minnaħa teknika nistaw nitolbu kom li ftit il-silenzju. Nerġam il-ġdijt, eh, nir-ingrazzjakom tal-awgurjetakom, waqt li jina ma konċ niflaħ. Seba, jew tmin xur, huwa eh, żmien twil. U għal-kem naf xikun jiġri fi Brussell għandi ftit iktar simpatija ma' ċittadini li ma jifmux ikun għaddeja hawnhekk. Isek qed tagħmel monitoraġġ ta' eh, Brussell bil-binoculars su ma tkunx qed tifhem x'qed jiġri. Naddu għall-aġenda. Punt 11 se jiġi post-post u se niddiskutuh fil-28 ta' settembru li ġej. Ir-reġim lingwistiku għanna il-lingwi kollha barra il-Kroat u l-Irlandiż. Il-Malti huwa disponibbli sa nofsinhar neqsin kwart. Mandi l-ebda dubju li David Kaza mux se jkollu problemi b'dan kol. Tibdi fil-kumitat Ampel. Ann Sander ser sir membru sostitut u Kostanz Likrip se tiġi se sir membru sħiħ. Michel Allieu Marie. Um, waqfet il-sidġu il taħħa bħala membru sostitut u għat memx um, membru ieħor illi ser juhu posta. Għanna ħbar tajba. Kienem ir-raba trialogu fuq sostanzi karċiroġeniċi u hemm vot fil-fdan il-Kumitat fit-30 ta' Awessu però li ma nafx id-dettalji. Milli jidher l-affarijiet sejrin tajjeb. Hemm il-kwistjoni li nsalvaw 100,000 persuna mill-kanċer. Marit? nifraħlek. Kontu fidejn soda negozjati. Nirringrazzja lil Marita u lil Viċi Presidenti għall appoġġ tagħhom waqt l-assenza tiegħi naħseb illi kelli rappreżentanza tajba. L-affarijiet mhux dejjem kienu sempliċi, però naħseb illi l-affarijiet marru tajjeb fl-ħar mill-aħħar mela delegazzjoni ġewwa Tallinn immexxija minn Enrique Calvé Jambon u il-detalji se jkunu fil-dossier ma nix ċans nitlu fil detall Issa l-aħħar punti għana l-minuti mill-laqa tal-21 u 22 ta' ġunju u 29 eh, u 30 ta' Mejju. Hemm xi kummenti dwar dawn il-minuti? Le. Tajjeb mela Naddu mal-ewwel għal punt erba fuq l-aġenda. L-impatt tal-modelli kummerċjali inkluża l-ekonomija tal-pjattaformi fuq l-impjiegi u s-sigurta soċjali fl-Unjoni Ewropea. il-Kumitat Empel il jaħdem dwar dan ismieħ għal ġimat jekk mhux xhur u għamilna input tajjeb għal riżoluzzjoni fil-Parlament li ġiet adottata fil-15 ta' Ġunju fil-plenarja. Illum nixtiequ nitlu aktar fil-fond nixtieq nistieden li l-erba' esperti li ġew mistiedna illum. L-ewwel is-Sinjura Elizabeth Duet li hija konsulent tal-marketing, is-Sur Oliver Writing, li ġej mill-UNI Europa li hija Unjoni tal-ħaddiema tas servizzi is-Sur Steen Broik li huwa ekonomista tax-xogħol mill-OECD u professur Martin Risak li ġej mill-Istitut tal-Liġi tax-xogħol mill-Università ta' Vienna se nibdew bil-preżentazzjonijiet. Jekk joġobkom żommu l-kummenti tagħkom sa' 10 minuti. jekk eh, tmorru l lin mill-10 minuti ta'kom niprofa eh, il-ħin ta'kom. Naddu għas-Sinjura Elizabeth Duet. Mikrofona kellima Iva, l-odwa tajba li kullħat, membri onorevoli, sinjuri, mistina distinnixti, nirringrazzja għal-dal-komitat għal-istadina sabiex li parteċipa f'dan l publika jina onorata nkun hawnhekk magħkom illum din hija opportunità sabiex niddiskuti ma' Rosie Kloon. Inkomplu ma' ma dak li diġa tkellimna dwaru fl-Irlanda. Għanna proġett ta' komunità illi biddel ċinema fi spazju innovativ u dan juri kif ir-reġjuni rurali qed jerġgħu jitqajmu minn dawn l-innovaturi. Grazzi tal-istudent u nawek ġa Brussell illum jiena qed ninaqat mal ma' diskussjoni bħala membru ta' Sharing Economy Ireland. Aħna nirrappreżentaw il-negozjanti fl-Irlanda minn startups irlandiżi għal kumpaniji kbar. Aħna rridu niddiskutu bħallum u nofru l-arfin tagħna kif il-ħaddiema tas-seklu 21 jaħdmu safety net ta' das-seklu kif għandha tkun. Dawn huma affarijiet komplessi u hemm bżonn ta' diskussjoni bbażi ta' riċerka solida. Fl-aħħar erba' snin ikkontribwixxejt ukoll għal l-ekonomija kollaborativa fl-Europa u bekk stajt nitkellem ma' negozjanti madwar l-Europa kif ukoll imprenditori żgħar li jibdew startups. Tkellimt ukoll ma' fornituri fuq pjattaformi ta' ekonomija kollaborattiva u oħrajn li joħolqu valur f'din l-ekonomija. Dawn għandhom huma influenzati minn kwistjonijiet tal-konsumatur u kwistjonijiet tal-ekonomija. Illum irrid nissuġġerixxi mod kif nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet tas-seklu 21 u politiku wkoll tas sigurtà soċjali. Għandna nistaqsu E, ċarezza fuq il-modell ġdid li jibda l-ekonomija u l-forum ta' sigurta soċjali. Irridu nikontribwixxu u nindirizzaw dawn l-isfidi. Irridu naċċettaw l-opportunitajiet u naqsu l-isfidi. Illum is ismih qed nużaw l-ekonomija tal-pjattaformi jiena użajt termini ekonomija eh, kollaborativa u sharing economy kol. Hemm ħafna tipi ta' eh, termini tal-ekonomija li jintużaw. M'hemmx terminu wieħed u definizzjoni waħda li huma aċċettati minn kulħadd jiena nuża termini ekonomija kollaborativa u sharing economy ehm, skont l-aġenda dwar eh, l-ekonomija kollaborativa l ħarġet fl-2016 minn naħta l-Unjoni Ewropeja. Il-bliet u l-pajizi jasbu li valur il-sharing economy fl-Irlanda tilħaq ħafna negozji din tippromuovi promuovi l-ambjent responsabilità l-ekonomija kollaborattiva. Nistgħu naraw x'informazzjoni fuq l-slide aktar tard din is-sena utenti oħra jistgħu jingħaqdu ma' dawn il-membri. Din is-sobija inħolqot sabiex ikun hemm l-iktar parteċipazzjoni possibbli fid-diskussjonijiet fejn ta' politika pubblika, sharing economy Ireland għandna erba' temi il-fiduċja responsabilità, regolamentazzjoni u prassi ta' xogħol. Ċarezza ta', ter ta terminoloġija tista' twassal għal diskussjoni ta' ħijar. Jista' jkun diskussjoni iktar informati fl-2016 il-Parlament Ewropew għamil reviżjoni fuq il- l-ekonomija kollaborativa u għalli di mux monolitika, pero karakterizzata minn varjetà kbira ta' modelli ta' negozji u bekk hija ta' sfida sabiex naħor miżuri uniformi jew namlu monitoraġġ tagħhom, però hemm opportunitajiet ġodda għal impjiegi ġodda. ċarezza fuq il-kobor importanti il-pjattaformi normalment eh, ikun importanti f-diskussjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva. Grupp zej ta' pjattaformi biss għandu il fu minn 100.000 vizitatur uniku kull ġurnata. Ħafna mill-pjattaformi huma ta' zej medju u zejl. Hemm pjattaforma illi tippermetti nisa illi jikru l-ħwejjeġ tagħhom. oħrajn illi jikru affarijiet bħal drones u kwalunkwe ħaġa fil-verità. terminu gig economy hija assoċjata ma' individwi li jaħdmu fuq apps u pjattaformi, però mhux il-ħaddiema indipendenti kollha fl-Unjoni Ewropea qed jisibu xogħol permezz tal-apps. bejn 20 u 30 fil-mija tal-ħaddima tal-Unjoni Ewropea u Stati Uniti eh, għandhom xi tip ta' xogħol eh, individwali bħal dan. Ħafna jsibu però xogħol offline. Il-benefiċi soċjali però dejjem kienu dajfin. L-introduzzjoni ta' pakketti ta' benefiċċji ehm, ikunu mill-ewa minn ħaddiema dipendenti kollha ir rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew reċenti fuq l-aġenda dwar l-ekonomija e kollaborazzjoni adottat fokus konġunt fuq l-opportunitajiet u l-benefiċi tal-sharing ekonomi kif ukoll is-sfidi assoċjati ma' il-fażi ta' e, tfixkil. Importanti li jkollna dan il-fokus li jkollna l-impenn li naħdmu l-kol flimkien biex nindirizzaw sfidi mingħajr ma nitilfu e, l-attenzjoni mill-kontributi għal ċittadini, s-soċjetajiet u l-komunità. Ħafna minn dawn il-pjattaformi joffru aċċess għax xogħol għażażaħ, eh, nies diżabbli, nisa u u anke anzjani. Per eżempju, pjattaforma fl-Irlanda illi tqabbel ġenituri flimkien ma, ma postijiet ta' xogħol li huma tajbin għalihom. Hemm ukoll pjattaforma fir-Renju Unit li tippermetti ehm, persuni li ma jistgħux li mhumiex mobbli sabiex jisibu ehm, postijiet fejn isifru madwar id-dinja. L-sharing economy tista' tinkludi ħafna nies, però rridu nkunu ċerti li din ma six ehm, aspiża ta' oħrajn li jiġu esklużi organizzazzjoni ta' protezzjoni soċjala, eh, soċjali, trade unions, dawn huma kollha importanti sabiex naslu għal eh, soluzzjonijiet li huma l-aħjar għal ħaddiema tas-seklu 21. Irridu nispiraw ruħna minn attwali, forsi mhux perfetti, però jistgħu jkunu jistgħu joffru soluzzjoni flessibbli u tajbin. Irridu nkunu intelligenti hemm pjattaforma illi bdiet fil-Belġju fil-1998 u issa toffri servizzi f'disa pajjiżi. Hemm pjattaforma li bdiet fid-Danimarka illi toffri ħafna servizzi online. Nistgħu ehm, noffru ehm, proġetti pilota jista' jkun hemm ukoll supervizjoni mill-qrib ta' dawn il-proġetti bħala konklużjoni hemm ħafna opportunitajiet soċjali ekonomiċi għal kumpanji individwali u pajjiżi, hemm ukoll sfidi għax futur tax-xogħol f'ekonomija dejjem iktar diġitali, sharing economy Ireland ġiet imwaqfa sabiex nibnu fuq dawn l-opportunità u nelbu kwistjonijiet kritiċi u noħol inizjattivi responsabbli se nkomplu il-diskussjoni fil-workshop tal-Komissjoni Ewropea li se jkun f'Ottubru ġewwa Dublin. Aħna parteċipajna wkoll fl-Lisbona u e, f'konferenza wkoll f'Malta. Grazzi ta' attenzjoni nisapar għana l-iktar e, diskussjoni aktar tard. Grazzi ħafna. Inna xira klesti faċar minuti. Eżempju tajjeb għal kulħadd dal-għodu. Impressjonanti li dom teżatta xar minuti. Issa, il-xur Oliver Rutik għal-Uni Ewropa. Sur President, grazzi ħafna, grazzi u kol l-membri tal-Komitat Empli tal-Istedina u tal-Itawni l-opportunità li nitkellem u kif ukoll għall-iskambju interessanti li kellna fl-aħħar sena dwar din kwistjoni importanti Jiena trade unionist, iġifiri nispera li nżomma l-ħin, pero jien Ġermaniż ukoll. Nixtieq impoġġi l-affarijiet f'kuntest. U nixtieq ukoll inqajjem xi elementi li bħala trade union aħna nasbu li huma importanti sabiex nindirizzaw il-kwistjoni f'termini ta' eh, impjiegi u sigurta e, sigurtà soċjali għall-Unja Ewropa l-isfida prinċipali hija illi l-impjiegi, is-sigurtà soċjali u regolamentazzjoni għal dawn l-elementi hawnhekk qed jisparixxi modell ta' ta' negozju u il-pjattaforma huwa eżempju ta' xi ħaġa ġdida. Hemm tliet xejriet li rridu nikkonsidra l-ewwel kumpaniji ma parti żgħira mill-katina. It-tieni jipprovdu prodotti għal konsumaturi t-tielet hemm kumpaniji illi jużaw ħafna inqas ħaddiema. l-input tagħhom huwa komplementat minn impjiegi mhux permanenti, professjonisti liberi u Kumpanija oħra jipprovdu dawn l-impjiegi. Hemm mudell ta' negozju amorfu illi jitbidden kollu u ma tantx hemm spazju għal regolamentazzjoni wa trade unions li jiġu voluti hemm nuqqas ta' responsabilità, ġeografija u funzjonabilità diversi relazzjonijiet ta' xogħol u tipi ġodda ta' xogħol, però ħafna mill-karatteristiċi qed naraw fil-fatt huma metodi antiki sabiex il-kumpaniji ma ikun ma jirfawx ir-responsabilità u qed jisfruttaw teknoloġiji ġodda. Il-leġiżlazzjoni diġà sa' dawn il-metodi u nistgħu nagħmlu l-istess. Nistgħu noqogħdu fuq il-liġi nazzjonali Ewropea u standards internazzjoni wkoll bħal konvenzjoni tal-ILO fost oħrajn naħsbu wkoll li importanti illi noqogħdu fuq is-sens komunu kol tal-kuntest ix-xar ieħor l-organizzazzjoni tiegħi kienet involuta eh, fi proġett fil-Bangladesh aħna ridna niżguraw illi il-ħaddiema ikollhom xogħol sigur jekk eżempju ħaddiem fil-kostruzzjoni li jaħdem mod liberu jaħdem e, imut f'inċident hija solvenza jew inkella f'idejn il-kumpanija tas-assigurazzjoni. Jekk per eżempju e, tifel jew tifla qegħdin jilabu u biżbal jaħsu xi xi buttuna fuq xi website se jiġri Aħna l-aktar ħaġa importanti u għalli ħaddiema bogus self-employed jiġu mġilda. Aħna nġildu kontra dan u rridu nizguraw illi standards ta' saħu sigurta jiġu implementati bisħiħ. Hemm bżonn ta' spettor ta' ispezzjoni tajba tal-impjigi. Irridu wkoll definizzjoni aktar wiesa ta' ħaddiema fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Irritu kien hemm ukoll ħaddiema li jaħdmu fuq pjattaformi li jiġu inklużi u ħaddiema li jaħdmu għal rashom. Aħna bħala trade union aħna kontra kategorija separata li tnaqqas drittijiet ta' ħaddiema li jaħdmu għal rashom jew ħaddima jaħdmu fuq pjattaformi. Dak li rajna fir-Ren Unit il-biraħ għalina imur fid-direzzjoni żbaljata. Irridu nifuka fuq minna ħaddem ukoll għal min jaħdem għal rasu rridu nassumu illi hemm relazzjoni tax-xogħol u il-pis tal-prova jrid jiġi riversat sabiex nuru illi mhux il-persuna qed ħaddem. Hemm pjattaformi online illi eh, jiffunzjonaw bħala min ħaddem għandhom jiġu karatterizzati bħala dan forsi rridu nikkonsidraw ukoll is-sitwazzjoni meta e, jitlu l-kontratturi u s-sottokontratturi. Aħna narraw ħaddiema li kollhom iktar minn employer wieħed. Irrid ikun hemm responsabilità konġunta sabiex naraw il-drittijiet tal-ħaddiema jiġu rispettati anke bot transkonfinali. Irridu wkoll leġiżlazzjoni sabiex ninfurzaw il- kontribut tal-ħaddiema s-sigurta soċjali tal-min ħaddem anzi għas-sigurta soċjali anki jekk il-ħaddiema m'għandhomx xogħol tradizzjonali. Mhux biss irritu ikun hemm kontribut għas-sigurta soċjali fejn il ħaddima huma imħalsa huma bbażati però anki fejn il-ħaddiema joffri servizzi oħra f'pajjiżi oħra. jekk tkunx ħaddim jew taħdem għal rasek għandek tkun protett minn skemi tax-xogħol u liġi tax-xogħol. Mhux aċċettabbli illi xi ħadd li jaħdem għal rasu jieħu biss euro wieħed meta il-paga minima hija ta' tminja. L-aċċess għal talimtu tul ħajja huwa eh, punt importanti E, tejjim kollettiv rappresentazzjoni tal-trade unions u ħaġa importanti hija il-ftejm kollettiv u dwar it-termini u kondizzjonijiet għal ħaddiema u il-paga, mhux il-prezz tal-prodotti u s-servizzi u laqas hija kwistjoni ta' li ta' taħt l-autoritajiet tal-kompetizzjoni u dan japplika wkoll għal ħaddiema li jaħdmu rashom il-ftejjim kollettiv u għad-dritt tagħhom ukoll Fl-aħħar, irridu wkoll l-ispezzjoni ta' xogħol aħjar, rridu naraw kif dan jidħol f'qafas ta' kooperazzjoni transkonfinali, forsi nikkonsidraw ukoll awtorità ta', ta ispezzjoni wkoll Ewropeja. Il-qafas leġislattiv għal relazzjoni ta' xogħol u s-sigurtà soċjali trid tkun xierqa. Irridu nindrizzaw relazzjoniet ta' xogħol prekarju fejn hemm lakuni illi jippermettu il- il-kumpaniji illi jitfaw riskju fuq il-ħaddimma u jevitaw il dejm kollettiv u sigurta soċjali. Il-xogħol għandu jippermetti lil ħaddima familji jgħixu f'dinjità fid-dinja digitali u kol. Irrid ikun hemm eh, dbassir u kol li kunem eh, xol paga xirqa u kondizjoniet xirqa għandu jibqa lantana. Irridu naħdmu flimkien sabiex naħlu direttiva. Il-pjattaformi jridu jnaqdu ma' trade unions f'dialogu soċjali sabiex ikun hemm Eh, standards diċenti għal ħaddima tal-pjattaformi din hija parti mill-modell Ewropew u mis-sussidjarjetà ejjen għamlu dan kollu flimkien, flimkien mal-partijiet interessati il-Parlament Ewropew u il-Kummissjoni, però naħseb il-seba soċjali u trade unions għandhom eh, part importanti sabiex ikun hemm progress fuq dan il-punt partikolari. Grazzi. Grazzi ħafna. Dak rappresentant mit trade unions u tkellem mod dirett ħafna. Jina naf għaliex nista' nagħmel paragum mill-esperjenza tiegħi. Issa nilqa lil Steinbrücker mill-OECD. Lodwa tajba, grazzi għall-istedina u għata pjaċira li għal nkun hawnhekk. Mela, jina u kol se niprofa nati kontribuzzjoni għal diskussjoni se nifoka fuq il-protezzjoni soċjali fil-qasam tal-pjattaformi. Mela, xi punti minna ħatijaj? L-ewel, Naseb l-ekonomija tal-pjattaforma ifisser illi hawnhekk għandna daqs zaħir, ġifiri għanna firxa u kol anki f'termini ta' kejl u anki rridu naraw iż-żmien involut u għallura mbatu xifti biex naraw l-affarijiet kif huma, però l-istimi jindikaw li għandna qasam li huwa pjuttost żgħir. Nasbu wkoll li l-qasam però qed jikber ġmielu u qegħdin taraw il-graf u inħata l-lemin fejn għandna diversi pjattaformi bħal Amazon u oħrajn u hawnhekk għandna indikazzjoni fuq medda ta' sena illi il-postijiet vakanti li jiġu reklamati qegħdin jizdidu Pero il-punt kritiku huwa dan. Għadna mux għedin nifma zattament eh, il-perspettiva ta' kejl, għalix anki l-istħarriċ ta' l-impiegi u ta' l domestiċi mux għed jatuna eh, l-informazzjoni. Allura rridu stħarriċ li kun aktar specializzat. Lan dejta ta' taxxa ma' qot jindika dawn il-ħaddima minuma u għallura għam ħafna farit li għadna ma' nafux. Minuma dawn il-ħaddima, x'jamlu, fejn jaħdmu Ma nafux jekk din iex għażla jew iex xaħġa ħaġa li huma jagħmlu fil-ħin liberu tagħhom. Dan huwa l-impik ewlieni tagħhom jew huwa xi ħaġa li jagħmlu bħala impik sekondarju. U allura rridu nisqu hawnhekk illi għadna ma nafux eżattament x'inhija din l-ekonomija tal-pjattaforma u allura rridu noqogħdu attenti meta niġu biex infasslu l-politika. Dan ma jfissirx li ma nagħmlu xejn. Il-punt tiegħi huwa dan ħafna perspettivi naraw illi dina mhix xi problema iżolata għaliex inna xirien ta' snin nindirizzaw din il-problema hawnhekk għandkom graf il-medja tal-OECD. Il-perċentwal ta' ħaddiema illi jaħmu għal rashom. Aktar minn 15% ta' dawn jaħmu għal rashom. 16% jaħdmu fuq livell ta' part-time u 13.5 qegħdin forum eh, ta' impjegi temporani. Bekk, dawn huma gruppi sostanzjali ta' ħaddiema u qed imbatu bħalissa biex natu il-protezzjoni ta' sigurtà soċjali li adattata għal dawn it-tipi ta' ħaddiema. U għallura ħafna il problemi li qed nindirizzaw hawnhekk japplikaw ukoll għal problemi tal-ekonomija tal-pjattaforma. U kifet, jina se nifoka fuq il-protezzjoni soċjali kelli xi animazzjoni hawnhekk, però hawnhekk ma sax taraw l-animazzjoni fuq l-iskrin. Mela, il-punti huwa dan. F'termini ta' din il-protezzjoni soċjali, nafu, irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-liġi u il-liġi tkopri diversi ħaddiema għall-aċċess, anki dawk illi għandhom xogħol temporanju jew part-time, liġi mhix ġeneruża għal dawk li jaħmu għal rashom. mbagħad għandna kategoriji ġodda ta' ħaddiema, dawk każwali, dawk li qegħdin fuq kuntratti ta' sigħat zero, il-mini jobs, dawna u kollu masklużi minn ħafna mill-benefiċċji. U allura għandna lista ta' pajjiżi Ewropej u l-firxa ta' benefiċċji ta' protezzjoni soċjali li huma jista' jkollhom aċċess għalihom. Jiġifieri jien qed nifoka fuq dawk li qed marrashom għaliex ħafna ħaddiema f'dan il-qasam huma ta' dan it-tip u allura il-pajjiżi il l-uċċuħ il-ħodor juru li ma pajjiżi joffru benefiċċji bħal benefiċċji ta' ħaddiema oħra. mbagħad għandna l-aħdar ċar fejn għandna perspettiva aktar volontarja, mbagħad l uċuħ l-oranġo jurukom il-pajjiżi fejn hemm aċċess iżda hija din hija xaġa parzjali. Ir-regoli bekk huma differenti, il-benefiċċji mhumiex daqstant ġenerużi. l uċuħ il-ħomor, hemmhekk m'għandniex appoġġ dawn it-tipi ta' ħaddiema. Mela żewġ punti minn l-ewwel tistgħu taraw li f'termini ta' l-età, invalidità, benefiċċji tal-ġenituri, eccetera, dawk li jaħdmu rasom huma koperti, però meta nitkellmu dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol u benefiċċji eh, tal-dawk li ma qiegħda, hemmhekk l-affarijiet jinbidlu. Mek fl-ewwel 10 pajjiżi naraw illi hemm kopertura tajba għaliex għandhom l-istess tip ta' kopertura pal ħaddiema li mhumiex jaħdmu rashom u allura huwa possibbli iva nkopru dawn il-ħaddiema meta nagħmlu paragum. Mela, din hija l-perspettiva legali, ma jfissirx li fil-prattika anke fit-teorija jkollok aċċess għal din l-iskema li fil-prattika jkollok aċċess għaliex għaliex hemm regoli varji, forsi ma jkollokx bizzejet sijat, forsi ma jkollokx bizzejet ħul, jew ikollok kontribuzzjonijiet li jkunu nieqsaw għallura, allura hemmhekk ma jkollniex aċċess effettiv għal protezzjoni soċjali. Għanek għanna eżempji minn rapport reċenti, 55% tal-ħaddima li għal rasom mandom aċċess għal benefiċċji għal minu qijat. 38% mandom benefiċċji tal-mart u mbazzi meta tara n-nisa li għal rasom kważi nofsom mandom aċċess għal benefiċċji tal-maternità. U kifet? ħafna drabi dana huwa għaliex mhumiex qegħdin jiksbu l-kriterji, però mbagħad għandna l-kriterji għal dak li għandu x'jaqsam levitar tat taxxa bekk. X'nistgħu nagħmlu sitwazzjoni bħal din? U hawnhekk nixtieq niddiskuti żewġ perspettivi. L-ewwel, irridu nindirizzaw is-sistemi attwali ta' protezzjoni soċjali li għandna bħalissa. Nafu illi fil komunità tal-pjattaforma, u b'mod ġenerali nitkellmu anke fuq forum ġodda ta' xogħol, nistgħu ngħidu illi hemm kwistjoni klassifikazzjoni mhux korretta tal-ħaddiema għaliex ħafna drabi anke l ħaddiema stess ma jklassifikawx lilhom infushom sewwa. Bekk hemm inċentivi ta' taxxa li huma ċari u anke ta' regolamentazzjoni għal din il-klassifikazzjoni biex ir-riskju imur lejn il-ħaddiem u allura din hija xi ħaġa li jdu nevitaw. Irridu innaqsu dawn id-differenzi li waslu għal situazzjoni fejn ikun hemm klassifikazzjoni skorretta tal-ħaddiema. Xi kultant ikonna mbagħad kwistjoni ma' ambigwatjajiet eh, u nuqqasijiet li nsibu fil-liġijiet. Smajna wkoll li klassifikazzjoni ta' dawn il-ħaddiema donnu isek għandek li għandek kaxxa u mit il kaxxa qed tipprova iddaħħal żewġ tiċċriki u ovvjament eh, is-sitwazzjoni ma taħdimx. Bekk għanna ċerti kategoriji ta' ħaddiema li jistgħu jwaslu għal ċerti problema, però mhux dejjem sensibu soluzzjonijiet għal problemi legali involuti. Imbagħad punt ieħor, anki fejn ir-regolament huwa ċar irridu l-infurzar u dan huwa punt importanti bekk naċċertaw li r-liġijiet jiġu applikati u dan jinkludi pini li jiġu applikati anki meta jkun hemm każijiet fil-fatt ta' klassifikazzjoni skorretta ma jkunx hemm pini jew il-pini ma japplikawx għal ħaddiema kollha fis-settur. Mela, qed nifoka anki fuq il-perspettiva ta' min iħaddem. Xi kultant tieni wkoll hija però kwistjoni tal-ħaddiema għaliex nafu li hemm aktar eh, l-aspett ta' informalità. Ħafna pjattaformi bekk iridu jitlu fil-sistema ta' taxxa din hija ħaġa importanti. L-aħħar punt hawnhekk. Lillin mill-kwistjonijiet ta' klassifikazzjoni ta' taxxa ridu naċċertaw li dawn il-ħaddiema jkollhom protezzjoni soċjali adekwata. Minnaħa e, nistaw intejbu l-aċċess statutorju legali għal din il-protezzjoni u anki l-aċċess effettiv. Nistaw nagħmlu? L-ewwel estendu l-iskemi esistenti tas-sigurtà soċjali għal standards mhux formali ta' xogħol u f'każijiet fejn dan mhux possibbli jridu noħolqu skemi speċjali din li diġà għandna pereżempju għal dawk li jaħdmu għar rashom fl-arti u fl-agrikoltura. Bekk ikollna skemi soċjali partikolari għal perspi li jaħdmu f'dan il-qasam. U anki nistaw nikkomplikaw, nikkomplementaw dawn il-skemi ta' sigurta soċjali b'elementi oħra biex dejjem ikun hemm aċċess għal dawn din il-protezzjoni. Mela, jekk ma jkunx hemm il-kriterji minimi irdu naċċertaw allura li jkun hemm bażi minima f'termini ta' benefiċċji soċjali u nistaw ukoll inbidlu l-iskemi eżistenti tagħna għal dawn il-forum ġodda ta' xogħol, ġifieri inbidlu il-limiti minimi li applikaw biex bekk daw il-ħaddiema jkollhom aċċess għal protezzjoni soċjali. U l-aħħar punt, punt importanti dan, irridu naċċertaw li drittijiet soċjali e jkunu dejjem japplikaw anki meta l-persuni jibidlu x-xogħol tagħhom. Bekk aħna nkun nistgħu nindirizzaw l-iskema soċjali b'dan il-mod. Mela, kif nistaw u koll e, insibu sistema oħra li xafna drabi għedin nitkelmu dwar it-tħul bażiku u għanna xie sperimentazzjoniet xie pajizi dwar dan. L-OECD tal-aħħar i-publikat e, policy brief dwar dan biex naraw kif se jkun dan it-tħul bażiku. Hemm ħafna punti pożittivi dwar it-tħul bażiku. L-ewwel hija xi ħaġa faċli. Ħadd ma jintilef, kulħadd ikollu l-protezzjoni hija xi ħaġa inqas paternalistika li x'minti qed tiddeċidi kemm kull persuna hija intitolata u mbagħad qed tnaqqas l-istigma biex wieħed jirċievi l-benefiċċji soċjali. Però nafu wkoll illi hemm xkiel importanti biex l-implementaw it-tħul bażiku u hemm l-ispejjeż ovvjament involuti. U aħna wkoll naħsbu illi jekk minflok il-benefiċċji esistenti ħlief il-dawk ta' benefiċċju tal disabilita u tal-housing. Nieħdu l-kumplament tal-benefiċċji u dawna namlu distribuzzjoni tagħhom fuq il-popolazzjoni inkunu wis iktar l-isfel mill-linja ta' faqar. U allura jekk rridu namlu tajjeb għal-linja ta' faqar, irridu nofqu ferm ferm aktar, u għallar dana kollu għandu implikazzjonijiet ikbar li l-in mill-tħul ta' taxxa jew problema li nsibu il-finanzjament għal sistema bħal din ċertament ma temel perspettiva li kunem min jirbaħ u min jitlaf. Dawk li jirbħu huma il-klassi tan nofs għaliex m'għandhomx benefiċċji dawk li jitilfu huma dawk li kollhom ħafna benefiċċji bħalissa, pereżempju il-ġenituri għedhom single parents. U allura l-aħħar punt għaliex punt li semma dan, jiena fukajt fuq il-protezzjoni soċjali perom ħafna kwistjonijiet involuti f'termi ta' ħiliet u anki ta' dritti tal-ħaddiema. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Tkun ħaġa tajba li inti tkun fuq lista ta' esperti għal rapport eh, li qegħdin infasslu għaliex ovvjament eh, l-esperjenza tiegħek hija importanti fil-qasam tal-paga minima. Issa għandna l-kellim li jmiss minn Vienna, u jina nista nitkellem bil-Ġermaniż għajt il-kellima li ġanna l-interpreti. Mela, jina se nitkellem dwar l-ekonomija tal plattaforma platform economy. Dana kollu ġej minn perspettiva li mhux forsi waħda li normalment ikun hemm referenza lija fil-ambitu tal-Unjoni Ewropea għaliex normalment intom titkellmu dwar l-ekonomija kollaborattiva. Ovvjament hemm ġlieda bejn terminoloġija differenti u dawn it-terminoloġiji jitkellmu dwar affarijiet differenti. L-ekonomija kollaborattiva hija pożittiva mela l-ekonomija tal-pjattaforma ovvjament mhix ħaġa peġorattiva, però hija l-pjattaforma li hija ċ-ċentru tal-attenzjoni. Ċertament hemm intermedjarju hemmhekk, imbagħad għandna l-gig economy Eh, dik ukoll xaġa forsi pjuttost stramba li xil eh, dik hija xaġa aktar frammentata. Naħseb illi kollox irid jitqies kuntest usa. Meta nitkellem dwar modelli ġodda ta' negozju u xogħol innovattiv, iva, eh, dawn li dijat huma ġodda ħafna minnhom dawn huma dijat ġodda u hemm perspettivi u kol elementi pozittivi, pero rdu u kol nisfu il kondizjoni ta' xogħol ħafna drabi ma jkunux stan tajbin. Il-modell kummerċali prekarju mhux ġdid u naħseb illi bekk irridu niffukaw tassew fuq il-mod kif dan mbagħad qiegħed jifrex il-perspettiva aktar eh, ta' sfruttament tal-ħaddim. Hemm persuni li jaħdmu rashom illi ġenwinament huma indipendenti. Mbagħad hemm oħrajn ta' xorta oħra. U aħna qegħdin naraw bekk xogħol fuq żmien qasir, xogħol part-time, l-involviment ta' intermedjarji u mudell ta' aġenziji. E, l-ekonomija tal-pjattaforma tista' titqies bħala moviment tar-riskju jiġifieri il-ħaddiema ikollhom jerfaw il riskju il illi ma jkunx hemm xogħol disponibbli, xaġa li hija evidenti fil-kuntratti ta' sigħat zero. Hemmhekk huwa il-ħaddiem li jerfa il riskju il sħiħ illi ma jkunx hemm xogħol għalkemm il-ħaddiem ikun disponibbli f'kull inkwaħin. F'din l-ekonomija Karatteristika waħda ewlenija hija illi jiena jkolli ħafna persuni għad tijaj tiegħi lesti li jagħmlu il xogħol li jkolli. U din il-ħaġa qed tagħmel il-pjattaforma. Jiġifieri il-pjattaforma tiġbor grupp ta' ħaddiema li jistgħu mbagħad jiġu mobilizzati. Bekk għandna għandna element ta' flessibilità. Umbat, Punt ieħor importanti huwa il-punt eh, digitali. Per eżempju għanna il-kwalità ta' kontroll fejn il-klijenti jiġġudikaw l-ekkim sejjaħ crowd control. U bekk dana ibiddel ukoll korrelazzjoni bejn min ħaddem u l-ħaddim. Jiġifieri kollox jiddependi fuq reputazzjoni diġitali, Xaħġa ħaġa li ma nistgħux ninsew għalix għal u kol edin nitkelmu dwar persuni indipendenti li suppost jaħdmu għal rasu. CEO partikolari tal-pjattaforma, ekonomija tal-pjattaforma, eh, semma illi qabel kien diffiċli sib xaħat li stiħdem għalik għal 10 minuti persuna li mbagħad tista' tinsija wara l-10 minuti, però bit-teknoloġija l-ġdida issa din hija xi ħaġa possibbli u naħseb li din hija xi ħaġa li turina biċ-ċar e, xinija l-ekonomija tal-pjattaforma. Ġifiri minnaħa għandek il-liġi tal-xol, minnaħa l-oħra għandek il-liġi tal-sigurta soċjali u ħafna mill-problemi mux ġodda, allura għanna l-problema ta' klassifikazzjoni, kif se nikklassifikaw il-persuni. Dawn huma persuni li tassew jaħdmu għal rashom kif irriduna naħsbu l-pjattaformi jew hemm relazzjoni eh, differenti ta' xogħol hemmhekk. Irridu naraw u nagħmlu distenzjoni, pereżempju s-servizz ta' trasport Uber għanna tribunal tar renju Unit illi ħareġ deċiżjoni fuq dik is-sitwazzjoni partikolari. Mbagħad għandna il-miġema virtwali fejn għandna persumi illi jaħdmu għal pjattaforma. Dawn jaħdmu fil-qasam virtwali. U hemmhekk diffiċli wieħed jindika u jara liema liġi tapplika Umbat għanna tip ieħor fejn il-pjattaforma hija qrib ħafna il-klient. Bekk, irridu nifmu xinu ma' relazzjonijiet, xinu ma' responsabiltajiet. Naħseb nistgħu nitalmu ħafna minn dana kollu u kol punt li semma diġadan għanna konċett ġdijt ta' l-impiegi ta' min ħaddem xaġa li hija differenti mir relazzjoni normali ta' min ħaddem u l-ħaddim. U bekk irrid kunem hemm responsabilità biex il-paga minima titħallas kemm jekk hemm din ir-relazzjoni u kemm jekk m'hemmx. F'termini tal-istrateġija l-ġejjieni hemm tlieta mill-perspettiv tal-liġi tax-xogħol. Punt li jissemma kemm il-darba huwa l-bżonn ta' kategorija intermedjarja dak li qed isseħ jistab xi mod isib postu fil-klassifikazzjoni li nużaw bħalissa. U allura il-klassifikazzjoni intermedjarja mhix ħaġa ġdida lanqas hemm numru ta' pajjiżi li jagħmlu sperimentazzjoni b'dana kollu. Per eżempju fil-Ġermanja, fi żmien ta' bejn il-gwerer introduċew din il-ħaġa fir-Renju Unit. Rajna li din hija ħaġa ġdida, però dina inħolqot qabel l-ekonomija tal-pjattaforma fil-fatt. Fil-white paper dwar li modernizzar tal-liġi tax-xogħol kien hemm mistoqsija għandu jkun hemm kategorija intermedjarja, però l-istati membri ma xtaqux li kollhom din il-ħaġa x'diġà kellhom xi ħaġa simili fil-liġi nazzjonali. Kif il-kollegi mit-trade union diġà semmew, forsi għandna nsibu definizzjoni ġdida ta' l-ħaddim u nidefinixxu x'tip ta' protezzjoni il-ħaddim ħaqqu. U l-erdu nsaqsu li nafusna dana kollu li għanna huwa bizzejiet liġi tal-Unjoni Ewropea hekk kif inhi bħalissa. Sa issa aħna iffokajna fuq il-libertà tal-moviment aktar milli il-protezzjoni. U bekk naħseb illi Irridu kol l eżerċizzju ta' aġġornament, naraw l-indipendenza ekonomika involuta u naraw kif il-kondizjonijiet ta' xogħol jistgħu jiġu influenzati. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' regolamentazzjoni il il-kwistjoni ewlenija hawnhekk trid tkun illi rridu nqisu li jkun hemm relazzjoni ta' xogħol fil-pjattaforma biex bekk nifmu s-sitwazzjoni għaliex il-pjattaforma tista' turina illi għandna relazzjoni ta' xort oħra. Din hija situazzjoni fejn aħna rridu naraw illi jkun hemm aċċess għall informazzjoni għal persuni involuti u nerġgħu nsibu bilanċ tajjeb fir-relazzjoni. L-aċċess għall informazzjoni hija essenzjali u il-riformulazzjoni tad direttiva hija wkoll punt puntatlu li huwa tajjeb ħafna f'dan il-qasam. mbagħad għandna il-kundizzjonijiet li huma projbiti taħt il-liġi applikabbli, imbagħad il-ftejn kollettiv. Kenna il-ukoll il-artiklu 101 tat-TFU Naħseb hawnhekk għandna potenzjal illi dana kollu jiġi applikat għal ħaddima illi jitlu f'kategorija simili għal dawk illi jaħdmu għarrasom, suppost jaħdmu għarrasom per situazzjoni turi motiħor. U għallura għanna problemi brabta ma' sigurta soċjali, punti li ġa semmew, nasab l elementi essenzjali huwa dan l-Unjoni Ewropea għandha rwol ta' koordinazzjoni f'dan il-qasam u allura għandna diversità kbira. Ġifieri minu min għandu l-protezzjoni u min m'għandux. Kif sejrin norganizzaw is-sigurtà soċjali f'termini ta' relazzjoni ġenwini ta' xogħol fejn ir-relazzjonijiet ta' xogħol hija waħda fermentata. u għettin naraw ukoll ċaqli lejn il-xogħol fejn persuna ta' ar-rasa anki pajjiż ieħor. Mbagħad il-kwistjoni ta' kif naċċertaw illi konna id-dħul Runde der Diskussion, da uns traditionell. Grazie ħafna, Professur Mena, għalaqna l-ewel round. Ehm, issa, jibdew il-koordinaturi politiċi għal-grupp eh, Heinz Becker għal-PPE l-ewel wieħed. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nishtiq ngħid li sodisfat mod partikolari li qed nerġu narak fil eh, sidġu tal-President qed nħdu gost li inti ġejt lura. Jina nishtiq nir-ingrazzja l-erba kellima tana dal-ħodu għal dawn il-prezentazzjonijiet. Aħna verament immorru mill-ekonomija soċjali għall ekonomija tas suq soċjali. Għanna l-ekonomija ta' partecipazzjoni ġviri ħafna kunċetti differenti. U kultant huwa diffiċli wieħed jagħmel differenza bejniethom imma huwa ċar li nistgħu naqblu fuq ħaġa, jiġifieri li hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. U din kienet il-linja komuni bejn il-prezentazzjonijiet kollha jiena mhux ħanaħbi l-fatt li l-status ta' dawn il-modelli ta' negozji kollha differenti u l-forum ta' impigi bħala parti mill-suq eh, ta' ekonomija soċjali e għandha tkun suq ta' ekonomija soċjali. U fejn mhux possibbli konna ċarezza jekk inħarsu lej dak li jeżisti, Forsi Emmek għanna bżon ta' proposti regolatorji ġodda. f'afna minn dawn ma tinsewx li m'għandniex kompetenza aħna. Fuq livell ta' Unjoni Ewropea ma nistawx nintervjenu b'mod dirett, termini konkreti. Imma naħseb li n-negozji jridu jitalmu li l-lodot normali għal ħadima kollha anka dawk li mumiex eh, jaħdmu li ma jaħdmux għal-rasom, hemm bżonn li jitħarġu. U għawek fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fil-Parlament Ewropew, fil-Kumitat Empl, naħsbu li dan huwa l-aħjar post fejn id-diskutu dan. Hemm bżonn li niżviluppaw ċertu linji gwida li jkunu jistgħu jimxu qoddim fis situazzjoni il-forum ġodda ta' impiegi aħna smajna il-lista twila ta' djufijiet. U ċertu affarijiet li mhumiex aċċettabbli u jiena naf li mannix kompetenza leġislattiva sħiħa mejja ma nissottovalutawx is-seta e, ratba u l-influenza li għandu l-Parlament Ewropew. U jiena naħseb li jekk ikonna maġġoranza kbira, ikonna aktar autorita. Grazzi ħafna din il-konklużjoni. Is-Sur Schuster kien ir-rapporter għal pożizzjoni tal-Kumitat Empl li issa hija l-opinjoni tal-Parlament. Grazie ħafna u grazzi għal dawn il-prezentazzjonijiet jiena nista' naqbel ma' ħafna minn dak li intqal u nixtieq nibda punt punt li jina naħseb li huwa kruċjali. U peress li huwa fenomenu ġdid, kultant isu ma jsibx postu ma nistawx intuħ kategorija, u l-mistoqsija hija x'inhu ġdid, x'inhi daqshekk eċitanti l-forum ehm, tradizzjonali ta' xogħol ukoll kellhom il-forum differenti tagħhom. U diġà hemm modelli ehm, ta' negozju differenti u bil Eh, l-ekonomija ta' pjattaforma, aħna għazilna dan il-terminu għalix ħafna affarijiet kienu jattu dak li kienu jikxfu, jizjek mill-li kienu jikxfu. U mem xej fil-fat ġdid, jew oriġinali fil-Ġermanja per eżempju. Jekk inti tikri karozza, Di titħol eh, eh, ma' taxis. Immissa huwa possibbli li wieħed e, imur fuq l-internet u juża pjattaforma. Iġri, isna qed nagħmlu e, xi ħaġa antika e, ġo kontenitur ġdid. Il-xogħol tradizzjonali ta' ta' aġenzija intitati kupon u jtuk kuntratt Imma daw l-affarijiet eh, xaktar xajn bidlu. Hemm ċertu affarijiet li għandhom bżonn ta' regolamentazzjoni. U din hija l-istess bħal modelli tradizzjonali ta' negozju b'teknoloġija ġdida. Ħafna drabi jkun hemm iżjed komplikazzjoni, frammentazzjoni tas-suq tax-xogħol, imma Il-mistoqsija mhijiex jekk il-karatteristiċi humiex differenti, ma xi ngħidu dwar il-prinċipji ewlenin hemmhekk għandna bżonn regolamentazzjoni hemm ekonomija tradizzjonali sħiħa wkoll. Għalek, din hija sempliċiment frammentazzjoni tal-witch. Sur Breaker, per eżempju, inti kont qed titkellem fuq il-fat li daw pratikament kollha self-employed. Imma kif tappoġġa din il-konklużjoni? Il-konklużjoni fuq xi bazata? bbażata? ħajkonna niċċaraw l-affarijiet u forse ħajkun diffiċli imma fejn hija fejn huma l-aspetti oriġinali, x'inhu ġdid u innovattiv u it-tieni net huwa possibbli li konna spjegazzjoni ċara ta' self-employed? Grazzi ħafna. Il-koordinaturi għandhom żewġ minuti, nsejt nsemmija ma xaqt nsemmija issa. Sinjura Antia McIntyre mish edaw. Melissa Enrique Calvi Jambon li jkun mux jataw mill-gwe. Tania Gonzalez. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li taħt it-terminu ta' ekonomija kollaborativa li huwa terminu attrajenti li jider li iwassalna għal relazzjoni li jaqasija xogħol isu għasanna l fejn naħdmu e, jeżisti dan l-isforz ma taħdan l-isem naħseb li qed naħbu trasformazzjonijiet importanti fir-relazzjonijiet ta' xogħol u ta' produzzjoni. U tinkludi wkoll servizzi dejjem aktar differenti ta' trasport ta' persuni, ta' merkanziji, ta' eh, tindif, eccetera. U kull darba jidher li tendenza hija li dejjem aktar servizzi jispiċċaw jilaqdu ma' din il-forma ġifiri l-ekonomija kollaborattiva fejn il-ħaddima fil-fatt domx ħaddima imma huma kollaboraturi mhumiex persuni li qegħdin jagħmlu attività biex jitħallsu imma isna nifmu li dawn il-persuni jagħmlu din l-attività għaliex jixtiequ jagħmluha eh, mir-rida tagħhom u mod kollaborattiv. Imma naraw x'inhi din ir-realtà, ħanati eżempju li qed jiġri bħalissa f'pajjiżi fi Spanja ġifieri il- Eh, ħaddiema ta' ċertu kumpanija edin jistrajkjaw bħalissa u ma jridu jħallsu is-sigurtà soċjali tagħhom irridu eh, eh, irridu jkollhom il-rota tagħhom u il-mobile tagħhom jekk iweġġa, jekk iweġġaw jew jekk ikollhom bżonn is-sik m'għandhomx protezzjoni. Huma ikkontrollati bil-GPS, ġbi kull ma jagħmlu huwa kontrollat u ma jagħmlu il-shifts ta' erba sijat, jitħalsu bissija u anzi mhux jitħalsu bissija, jitħalsu kull talba e, u erba euro fis-sija. U meta jintbatu biex jagħmlu delivery, il-kumpanija tajt li mhumiex disponibbli. Ġvi dan assolutament mhuwiex xi forma ta' xogħol ehm, normali, ġifieri x'inhi xi ħaġa ġdida li qed jabżu il-regoli kollha eh, ta' li ta' ta' xogħol u ta' taxxa edin. għaw eh, aħna edin nħallu li dan iseħħ għalhekk f'dan is-sens kien hemm proposta li jkun hemm distinzjoni dwar termini. Um, ehm, Il-proposta kienet li il-thresholds jiġu emendati u jiena naħseb li jekk nagħmlu dan nkunu qegħdin naċċettaw eh, dawn il-kundizzjonijiet u nadattaw in-normi in eh, biex il-prekarjazzjoni issir xi ħaġa normali. Jean Lambert. Grazzi, nixtieq nirringrazzja il-kellima. l-kelliema. il kellima Naħseb li l-kol tawna prezentazzjoni tajbin ħafna, eh, ħafna fuq xiex naħsbu minna ħatana. Waħda mill-kwistjonijiet hija interessanti nismaw aktar fuqa hija id-dimensjoni transkonfinali. Għax din hija xi ħaġa li tista' taqa' aktar taħt il-kompetenza tagħna, speċjalment meta kull qegħdin ħarsu lejn kwistjonijiet fuq koordinazzjoni transkonfinali U nistaw naraw il-vojt li hemm anka meta jkun hemm definizzjonijiet differenti minn stat membru għal ieħor ta' xi fisser eh, self-employment u għalhekk dan il-vojt qed jinfetaħ. Għalhekk jekk tistgħu tespandu naqriżiet fuq dan napprezzaw. U anka għal dik hija l-kwistjoni tal-self-employment, aħna nisimgħu ħafna minnaħa tal-Kummissjoni ngħidu ħafna anke f'dan il-Kumitat fuq l-imprenditorija, il-bżonn li Eh, inħadnu l-imprenditorija din hija xi ħaġa li narawha bħala soluzzjoni għal ħafna affarijiet u f'ħafna każijiet fil-fatt hija soluzzjoni. Għalhekk, Edin naraw tweġibiet minnaħa tal-istati membri għal dak li huma eh, sistemi ta' taxxa u ta' sigurtà soċjali sabiex verament nkunu nistgħu nifaċċaw dawn il-problemi u jekk wieħed irid din il-forma ta' negozju u tridu li din tkun ukoll parti mis-sistema edukattiva, aħna qegħdin nwaslu sistemi li jagħtu protezzjoni fl-aħħar mill-aħħar jo edin għom li jaqbżu minn fuq jaqgħu minn xifer l-irdum. U l-ħarnet sar punt li ċertu stati membri jirnexxilhom li ikollhom kopertura espansiva. Forsi nistgħu ngħidu xi ħaġa oħra fuq eh, xed jaħdem f'dawk l-istati membri dan kif isir. Meta tinqablu ma' oħrajn. Naħseb li din hija xi ħaġa tista' tkun utli ħafna u palma qed tqajjimt ħafna kwistjonijiet dwar ir-relazzjonijiet ta' seta u r-rwol tal-konsumatur. U naħseb li hemm bżonn naħsbu ftit fuq kif nistgħu eh, ninkludu xi forma ta' edukazzjoni dwar ir-rwol tagħna ta' konsumaturi f'dan kollu, grazzi. Grazie ħafna. Issa Laura Aġeja fuq il-lista ma Misha u għalek Dominik Martan. Grazie ħafna Sur President. Ħana kuntet ħafna li rġajt mana. U li qed naraw li tinsab f'saħtek. Grazzi tal-li għaddejt lil kelma grazzi l-kelma kollha tal tkellmu fuq dan is-suġġett il-ġdid qed nħogos nara li qed nindirizzaw din il-kwistjoni soċjali ewlenija. Bżon nħarsu leha li xider li ehm, il-an tal-profit u importanti ħafna u l-konsekwenzi huma li għanna żviluppi maġla, żviluppi kommerċjali. Eh, u nuqqas ta' regolament għaliex dak li għandna, u forsi ħaniftħu dibattitu fuq dan jekk tippermetti, aħna ma naħsbux li regoli eżistenti huma applikabbli. Għalhekk hija konċentrazzjoni ta' tibdil fis-soċjetà permezz ta' digitalizzazzjoni, robotizzazzjoni, u aħna nistennew li ħajkun hemm ħafna telf ta' impjiegi etnu għost nismal edin nitkelmu dwar ehm, li għall-ewel ħajkunu il-ħaddima aktar manwali li ħajġu affettwati ma iżjed il-qoddim ukoll eh, il-ħaddima fl-uffiċċji u aktar professjonisti. Għanna kumpanije supranazzjonali li mhumiex soġġetti għal liġijiet nazzjonali e kif ikunu qegħdin jiżviluppaw in-networks tagħhom. U dan jipperikola li finanzjar ta' sistemi ta' sigurtà soċjali. Iġviri hemm konsegwenzi ekonomiċi għal ħaddiema u il-protezzjoni soċjali l-impjiegi li jinħolqu ħafna drabi iwaslu għal aktar libertà għal ħaddiema e, li jaħdmu għal rasum. Ma ħafna drabi l-impjiegi huma supplementari u ħafna drabi mhux bil-forsi jitħallsu sew u jżidu anzi l-insikurezza eh, tal-ħaddiema, per eżempju Uber. Emmek hemm konsekwenzi għal konsumaturi. U jżidu kol l-kompetizzjoni. U d-dibattitu huwa jekk l-Ewropa tistax twassal aspett li huwa aktar pozittiv minn sempliċiment ftejmit bilaterali. Grazzi. Grazzi ħafna. tal klim ġentili minn ħatijak. Mela għanna eh, sal-10 u nofs naqsin ħamsa għal dan id-dibattitu prova nieħu numru ta' mistoqsijiet, Alexander hija Anna Sander hija li miss. Grazzi ħafna, grazzi Sur President. Nixtieq nirringrazzja dawn l-erba mistednin tagħna għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet li eh, qed ikonna dalodu nisabu f'dinja li nbidlet ħafna u ħad kompli timbidel, nixtieq nifoka fuq il-vantaġġi li huma marbuta mal-ekonomija l-ġdida. Ma forum ġodda ta' impjiegi għaliex għal ċertu territorji hija ħaġa utli u għal ċertu tipi ta' persuni u koll hija utli bħal studenti li huma kontenti li kollhom dawn it-tip ta' opportunitajiet anka eh, nisa ta' dar pereżempju jew ħaddiema oħra u gruppi oħra ta' persuni. Imma ovvjament l-affarijiet mhumiex sempliċi hemm ċertu problemi b'dawn it-tipi il-ġodda ta' xogħol. Hemm ċertu abużi li jsiru u hemm bżonn li kemm jista' jkun nippruvaw neħilsu minnhom dawn l-abużi. L-erba mistiedna u anka il-kollegi tiegħi diġà saħqu fuq il-fatt li hemm ħafna kwistjonijiet u ħafna mistoqsijiet li tqajmu f'dan il-qasam. Il-punt ewleni huwa li nifmu kif jista' jkollna aktar data sabiex inkunu nistgħu niggwidaw il-politika aħjar. U suriza kien semmejt dan. Għanna bżon nil-leġizlaw u għaminnu li fi stati membri differenti għanna il-ħaddim, l-impiegat, hemm dak l-status, un hemm l-status ta' min jaħdem għal rasu. Għandna bżonn liġijiet ġodda, għandna bżonn direttivi Ewropej. Forsi mhux aħjar li insaħħu il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Per eżempju, fuq drittijiet li għandhom x'jaqsmu ma' min jaħdem għal rasu dawn huma dawn varjaw ħafna bejn stat membru għal ieħor, ġbir dawn huma l-mistoqsijiet tiegħi. Għandna bżonn nilleġislaw kif, fej u kif nistgħu nixbru aktar data. Grazzi. Grazzi ħafna sta Ġorġ Bax. Iva, grazzi ħafna sur President. Jina mandiċ għalfejn uqt nerġa nirrepeti dak li kienu edin jajdu l-kollegi. U dak li għallu l-kollegi. Għatem ħafna mistoqsijiet miftuħa u dan huwa suġġett li ħajżomna e, naħdmu fuq u għal ħafna żmien. Ann Sander tkellmet fuq il-ġbir ta' data. U dan huwa għasem li aħna nistgħu ninfluenzaw biss jekk ikollna ċertu data ma mhuwiex faċli wieħed ikollu data rridu nifmu kif nistgħu nagħmlu biex niksbuha. U bħalma smajna mill-OECD mill-esperts li tkellem Nistaqsi jekk ix kombinazzjoni li għanna data mill-tramuntana u mill-nofsenar ma mhux mill-vant. U għawek maħniex għet nitkelmu biss dwar persuni li jaħdmu rasum u persun li ma' impiegati, jem dawk li huma wkoll eh, li jgħidu li jaħdmu rasom u ma' folots u persuni li ma jaqgħu taħt lebda kategorija. Kemm għandna dejta fuq din il-kategorija? Jina jidir li li memx riċerka li il-territorju ħat ma jafu. Iżda huwa rib ħafna għal xogħol illegali. Aħna qegħdin nagħmlu li nistgħu biex neliminaw ix-xogħol illegali u biex namlu monitoraġġ ta' fej hemm sinjali ta' xogħol jista' jkun illegali għalhekk nixtieq nkun naf l-esperjenza tagħkom x'inhi fuq dan. Grazzi ħafna Issa Dedrick Lun. Grazzi ħafna Sur President u grazzi li kellima kollha għal kontribuzzjonijiet informati tagħhom. Dan ħajkompli jżid ma' dibattitu tagħna u il-konsiderazzjoni ta' din il-kwistjoni. Jina nara numru ta' eh, kwistjonijiet, hemm stati membri li jridu jinvolvu ruhom ċertament, hemm ħaddiema li jajdulom li huma jaħdmu għal rashom, huma konxi ta' drittijiet tagħhom u din hija dan huwa bidu biex wieħed jevita l-isfruttar, irid ikun hemm xi forma ta' rikonoxximent, ġifieri li l-impjegati jridu jiġu informati u jiena nħoss li dan mhuwiex il-każ. U anka hemm rwol għal konsumaturi, rwol b'saħħtu ħafna. Et nitkellmu fuq il-pjattaforma, l-ekonomija ta' pjattaforma, l-ekonomija kollaborativa hija tiswa ħafna u hija popolari ħafna mal-konsumaturi. U aħna lem mixin ma nistawx nimxu lura imma il-konsumaturi rridu jkunu konxi wkoll dwar il-potenzjal possibilità ta' sfruttar tal-ħaddiema f'dan qasam u fil-fatt jaġa tajba fil-fatt li il-ħaddiema għandhom ikollhom id-drittijiet soċjali u kontribuzzjonijiet soċjali u li jiġu appoġġati jingħataw pagi tajbin deċenti din għanda spiża u għax sempliciment prodott jew servizz u irħis jew għandu valur tajjeb, per eżempju, ehm, taxi meta mqabbel ma eh, forum oħra ta' trasport, hemm spiża hemm spiża addizzjonali biex jappoġġaw il-ħaddiema u e, tagħtihom remunerazzjoni kif suppost e, dika spiża addizzjonali u hawnhekk hawn potenzjal anka għall-konsumaturi li rridu jkunu konxi ta' e, dawn is-servizzi irħas x'verament fl-aħħar mill-aħħar xi jiswew. U anka l-kwistjoni tal-min jaħdem għal rasu, fl-opinjoni tijaj, jekk inti taħdem għal rasek, inti għandek il-libertà li taħti servizz li min trid u mux tiġi marbut ma' servizz wieħed jew ehm, persuna tħatmek waħda. U irridu naħdmu fuq dan ukoll, grazzi. Dankeschön, mir liegen jetzt derzeit. Grazie. Mawx iktar membri li jixtiju jitkelmu? Le, fil-fattem ħajns. Ija, xtaqt najċaħa ġoħras, insejt insemmi dirwol tal-imsiba soċjali f'dak kollu li se jiġri dan huwa kruċjali u tajjeb il nsemmu dan il-punt. Grazzi. M'hemmx iktar mistoqsijiet? Tajjeb. Mela, nerġa' lura għall-esperti għandkom ħames minuti kull wieħed sabiex tirrispondu. Ejja ngħidu sitt minuti. Is-Sinjura Elizabeth Duet. Jiena nirringrazzja lill membri kollha għal kummenti tagħhom wara il-preżentazzjonijiet tal-esperti hawnhekk. sejħa minn għand kulħadd għal ċarezza mhux biss dwar it-termini man anke l-użu termini u kif jistgħu jiformaw il-perċezzjonijiet ta' diskussjonijiet li jkunu għaddejja. Kumment ieħor li għandi meta nħares lejn l-ekonomija tal-pjattaforma jew l-ekonomija kollaborattiva u jiena naqbel li t-terminu kollaborattiva jista' jkollha prekunċett importanti li naraw kif nużawhom, kif jiffurmaw il-konverzazzjonijiet, irridu noqogħdu attenti dwar dan meta nkunu qed niżviluppaw soluzzjonijiet. L-esperti kollha sejħu sabiex ninaqdu flimkien u nikkollaboraw għal soluzzjonijiet f'ekonomija diġitali dejjem tikber. Rajt ukoll E, sejħa għal iktar informazzjoni, iktar, aktar iktar arfin. Naħseb illi għanna bżon idea ċara għabbażi ta' studji xjentifiċi fid-diskussjonijiet kollha illi Sharing Economy Ireland tiħu sem fihom, aħna dejjem nippruvaw indaħlu il-vuċi tan-nies illi eh, jadmu fl-ekonomija tal-pjattaformi. Spiss ikunu naqsin minn dawn id-diskussjonijiet, però huma minn ta' qudiem f'din l-ekonomija li jmexxu din l-ekonomija. Għalhekk irridu aktar ċarezza, aktar studi xjentifiċi u kif għal eh, għalet l-Honorable Clun, hemm pass li jista' jittieħed mill-istati membri kollha sabiex ikun hemm iktar ċarrezza sabiex il-ħaddiema kollha jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom minn kif jaħdem l impjieg tagħhom. Spiss faddiema li jaħdmu għal rashom li jistgħu jkunu prekarji f'sens tradizzjonali sempliċement ma jkunux jafu x'suppost jafu. Mhux fil-każijiet kollha mhix kwistjoni sistematika, però tajjeb illi nkunu aktar konxi mid-drittijiet bażiċi kuna hemm aċċess għall-informazzjoni. Għalhekk ser nieqaf hawnhekk insejjaħ biss għal iktar ċarezza, għal iktar studji, aktar informazzjoni dwar il-futur tax-xogħol u min fil-fatt qed jaħdem fil- ekonomija eh, ekonomija tal-pjattaformi l-ekonomija kollaborativa u forsi jista' jkollna inizjattiva inizjali sabiex in-nies ikunu jafu iktar dwar dan kollu. Nieqaf hawnhekk, grazzi. Grazzi. Il-kellim il-miss sur Oliver Roddick. Se nitkellem bl-Ingliż. L-ewwel punt tiegħi huwa il-punt li sur Bekka kienet jagħmel il-problema kbira mhix li għandna bżonn ta' liġijiet ġodda. Ħafna mill-affarijiet ilhom jiġru fl-aħħar mit-sena f'xi forma jew oħra, t-teknoloġija biss hija differenti, għandna problema bl-infurzar u jiena naħseb li għal snin kellna kumpaniji kbar li kienu jsibu modi kif jevadu t-taxxa u issa għandhom mudell ġdid illi jiblu relazzjonijiet ta' xogħol sabiex il-kumpanija tkunx responsabbli dan huwa punt importanti t-tieni punt huwa marbut ma' dan. Hemm id-dimensjoni transkonfinali illi semmit Jean Lamberts. U din hija problema reali, diġà għandna problema fil-ħajja reali. Per eżempju fis-settur tal-kostruzzjoni il-kollegi tagħna għandhom eżempji fejn ikunem ħaddimi, ħaddima mir-Rumanija, għandhom is-sigurta soċjali f'Ċipru, jaħdmu fl-Olanda, però mħadmin minn kumpanija Irlandiża. Ġifieri irridu naraw x'qed jiġri hawnhekk għaliex punt prinċipali minn naħa trade unions meta nitkellem mal-membri individwali huma jgħidu illi s-suq intern mhux qed jaħdem għalihom u dan ifisser li l-Ewropa mhux qed taħdem għalihom u jekk ma naħdmux flimkien se jkollna problema ħars lejn il-Brexit. Waħda mill-problema kienet illi il-trade unions kienu kontra Brexit ma setewx barra jikkonvinċu l-membri tagħhom. Rajna dan fir ren Unit u ser naraw f'pajjiżi oħra wkoll. Għalhekk importanti li jkun hemm inizjattiva u jiena tkellimt ma dan dwar dan ma Junker meta tkellimna dwar il-pilastru soċjali għandna bżonn ta' programm sabiex is-suq intern jaħdem għan-nies. Din ma kienx parti minn diskussjoni illum, però importanti għax hemmhekk għandna sfida kbira. Kwistjoni oħra hija dawk li jaħdmu għal rashom. Naħseb illi għandna wisq nis bokus self-employed, l-ewwel net hemm il-kwistjoni ta' l-forzar. Għaliex irridu naraw minnu ħaddin fis-sens tradizzjonali minn mhux f'sens ta' leġislazzjoni dan jista' jkun diffiċli. Però jekk tara x'inhu tajjeb x'inhu ħażin, ħafna nis jkun kapaċi lek x'inhu xogħol u x'inhu mhux. Għalhekk l-elementi legali qegħdin hemmhekk iridu nużaw biss is-sens komun. L-imprenditorija din hija kwistjoni wkoll fejn eh, Tinteressani ħafna jekk inti bħala ħaddiem ma tistax taqla paga m'għandekx xogħol u mbagħad is-sigurtà soċjali jgħidulek għalfejn ma sux ma six imprenditur ikollok aktar opportunitajiet li toħroġ mis-sistema din hija ċinika din mhix xi ħaġa tajba hija mod kif neskludu nies mix-xogħol. Nħalluha mar-rashom blajnuna li kieku kien hemm appoġġ reali nista' nifhem dan, però eh, eh, bekk qed nitfew lil kulħadd kulħat rasu un bat fejn għanna situazzjoni fejn kulħadd jipprova jsib xi ħaġa x'jagħmel għal minuti u bekk qed inkisru s-soċjetà. Kwistjoni oħra jiena naqbel illi x-xogħol tal-pjattaformi huwa interessanti għal studenti għal nisa tad-dar niftakar illi aħna f'ċi statju għamilna pjattaforma sabiex ikollna logo. Kien hemm mara mill-istati tal-golf illi ma kellix opportunità illi taqla lejxin, però għamlet dan il-logo u għalija dan huwa pożittiv, però ma nistewx najdu l-pjattaformi tajbin għall-istudenti, għall-nisa tad-dar, u l-kumplament. Irridu nindirizzaw grups ħieħ tan-nies illi huma konċernati u li fil-fatt iridu xogħol propju xira. Juni Ewropa flimkien ma' Febs qed torganizza xi starriċ inna namlu dan għal sentejn għandna seba' pajjiżi koperti u kemmi irridu nsibu naf, nsiru naf, kemmi prezenti l-gig ekonomi U fil-pajizi kolla li ħarsna lejjom, 2.5% tal-forza ta' xor kienet et l aktar minn 50% ta' tħul grazzi għal gig ekonomi. U dan importanti, grazzi ħafna. Grazzi. Issa, issur Breke jiddispjaċini jekk ma konx ċar ħafna fil-prezentazzjoni tiegħi kalli limitazzjonijiet ta' ħin. Però bl-ebda mod marrit illi najt um, illi mandiċ tkun tada marrasek. Pero hemm kwistjoni ta' informazzjoni. Ma nistawx naraw minn huma dawn in-nies. Meta naraw l-informazzjoni li għandna, nifukaw fuq dawk li għadmu rasom minar ma għandhom ħaddiema. Għaliex, ħafna drabi dawk u nis li jeklassifikaw ruħom bħala li jaħdmu rasom, però l-grupp fil fatu huwa ħafna kbar minn perspettiva wkoll ta' so sigurtà soċjali ħafna eh, minn dawn in-nies jintilfu hawnhekk. Naħseb illi għandek raġun Dawn huma problemi eżistenti però hemm xi ħaġa ġdida dwar dak li qed jiġri, l-affarijiet qed jinbidlu brat aktar maġla, hemm ċertu frammentazzjoni. U jiena naħseb, u din dan sar punt li sar minn xaħat ieħor, firmin ta' protezzjoni soċjali importanti illi inħarsu lejn ir-regoli li għandna sabiex ikun hemm eligibilità. U bekk nasal għal punt li jmiss il-punt tal-informazzjoni naħseb hemm tliet affarijiet li jistgħu nagħmlu imbidlu l-istħarriċ eżistenti nżidu xi mistoqsijiet magħhom sabiex intejbu il-ġbir ta' informazzjoni xi drabi trid iktar um, nies sabiex ma jkollokx um, samples żgħar ħafna, però naħseb li nistgħu nieħdu ħafna jekk naqdu il- l-informazzjoni tal-sħarriċ ma l-informazzjoni tal-autoritajiet is-settur privat jiġbor ħafna informazzjoni dwar dawn il-ħaddiema, irridu xi sħubija pubblika u privata. Jew inkella nagħmlu xi taxxa tal-informazzjoni mhux tradizzjonali, però jrid ikun hemm xi skambju. Ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Flok flus ta' flus ikun hemm flus tal-informazzjoni. Aħna nafu ftit wisq Hemm ħafna retorika, ħafna nies jgħidu li l-impjiegi qed jinbidlu ta' malajr, in-nies qed jibdlu xogħlijiet ta' malajr, però fil-prassi maħna ma nafux jekk dan qed jiġri. L-OECD bdiet programm ta' riċerka biex jekk dan hux minnu l-mobilità qed tikber, in-nies qed jibdlu x-xogħol ta' malajr. Jekk tħarresu lejn l-Istati Uniti, tara li fil-fatt dan il-fenomenu għat jonqos minn 10-20 sena ilu, għalek għanna fl-OECD għat nipruvaw namlu di riċerka, issa f'termini ta' l-imprenditorija, nasab li 10 snin ilu tkellimna ħafna dwar e, li konem ninforzaw nis li għadmar rasom l-imprenditorija, pero issa għet in nraznu dawn inċentivi għalix indunajna illi iwaslu għal bogus self-employment. Però irridu bilanċ. Hemm rapport mill-Institute of Fiscal Studies fir Unit dwar sussidji għal dak li għad marrasom jek dan ġustifikati fir-Ren Unit hemm sitwazzjoni interessanti fejn eżempju, pensjonijiet ġew estiżi għal dak li qed rasom, però dawn ma kienux mistennija illi kontribuxu iktar għalhekk kien hemm lakuna fil-budget. F'termini ta' eżempju interessanti minn pajjiżi oħra u kif jaħdmu f'termini ta' protezzjoni soċjali dan huwa suġġett wiesa ħafna għandu xie qasam mal-regolament, mal-limitu minimu, mal-kontributi. Tajja pilli inħarsu lejn ir-regoli Però hemm xi eżempji interessanti, per eżempju fl-Awstrija għandhom kont individwali u bekk jekk timxi minn xogħol għal ieħor ma titlifx id-dritt għal għal dawn il-benefiċċji u bekk il-mobilità tal-ħadima tiġi inkoraġġita fi Franza hemm benefiċċji tal-qatt illi iżomm id-dritt tal-jom jekk isib xogħol ġdid. Per eżempju, inti ijed għandek numru ta' drittijiet ma tużaħħomx però ser tieħu xogħol illi idum siċur. Inti m'intix se titlef id-drittijiet kollha tiegħek għalhekk għandek l-inċettiv illi tieħu dak ix-xogħol u mbagħad jekk terġa' titilfu, terġa' tmur lura drittijiet li kellek qabel. Eżempju dritt għal sistemi ta' pensjoni hemm ħafna ta' possibilitajiet li um, terġa titħol fis-sistema aktar tard. Nasab li għaddew l-ħames minuti għala kanni għafaw grazzi ħafna. Grazzi il-professor Martin Rizek. Grazzi ħafna ta' mistoqsijiet kollan naħseb illi mistoqsija importanti kienet xinu ġdijt kien hemm xogħol mid-dar ukoll. Hemm tradizzjonijiet f'ħafna stati membri u fl-Istati Uniti ta' kif ikopru x xogħol għarrasek. Hemm il-kwistjoni tal-paga għal dawk li jgħat marra som ikoll kwistjoni politika importanti hija li ovvjament għandna ħafna studji dawn għandhom jiċċievu pagi illi permettulhom illi għallu l-għaxin tagħhom. Ovvjament hemm regoli tal-kompetizzjoni jekk inti dbih xogħolok. Mela ħadd ma jsemmi l-argument tal kompetizzjoni. Hemm id-digitalizzazzjoni, l-użu ta' teknoloġiji dan mhux automatiku rridu naraw kif jintuża l-industrializzazzjoni tax-xogħol manwali. fis-seklu liħor dan qed joħroġ f'term fil-forma ta' proprjetà intellettwali. Għanna tipi ħor ta' xogħol fejn il-ħaddim għandu jaħdem għal rasu ta' kuljum. Ħaddiema industrijali kienu jaħdmu birrati. Issa però t-teknoloġija mxiet il-qoddim. Il-pjattaformi huma fornitura tajjeb ta' xogħol. Hemm xi affarijiet li huma ġodda u fejn hemm sfida memx għalfejn tmur minn qabel taħdem fi sfera individwali. Hemm prekarjetà fi segment il-baxx, fis-saf il-baxx. Fl-univers virtuali għandek differenzi kbar bejn il kondizjonijiet ta' kontenuti differenti l-offshoring, però dan mhux fiżiku. Għalhekk din hija sfida kbira ta' stazzjoni għal liġi ta' xogħol. Rridu naraw fejn dawn il-liġijiet nistgħu nifurzaw ukoll. Mhux biżejjed li tajt li għandek kuntratt ta' xogħol taħt il-liġi Awstrijaka, dan huwa tajjeb, però każ pereżempju jista' jinstema' qudiem qorti tal-Istati Uniti u hemmhekk jeqgħu il-problemi ġodda, il-problemi ta' infurzar mux automatiku li bil ħidmarra rasek eh, prezzijiet regolabli, regolizzati. żmien ilu ġew legalizzati trade unions, issa għandna liġi tal-kompetizzjoni, għandna eżenzjonijiet u l-komplament. Għanna bżonn ta' sħubbija soċjali u l-prinċipju ta' sussidjarjetà. Però hemm gruppi li għadhom ma evalwawx mekanizmi dawn il-gruppi se jiġu rappreżentati minn trade unions, minn negozji żgħar. Il-konsumatur se nisemgħu mbagħad l-aħħar punt. Hemm bidla fil-valur. Irridu naraw kif in-nies iħarsu lejn l-istat tax-xogħol. U appunt importanti, jekk iħarsu lejn ix-xogħol personali nistgħu nikkodifikaw dan kollu sabiex in-nies ikunu jistgħu jiddefinixxu lilhom infushom bħala nies li għadmu għarrasom. Kuntest importanti huwa il-kompetizzjoni wkoll fuq il-prezz. Hemm dimensjonijiet politiċi wkoll hawnhekk. Però aħna nippermettu l-individwi li għadmu rashom li jkompetu fuq il-prezz grazzi ħafna professur, grazzi għall-esperti kollha ta' dalodu naħseb li diskussjoni hawnhekk kienet utli ħafna anke għal komitat Empel ser noqodu ser nibqa' f'kuntatt ma' DG Empel ukoll. Nilqa lil Maria Rubek, nilqa għal din il-laqa u għasmih u nista' nistaqsi għal kummenti tiegħek. Grazie ħafna, President. Jina Marjana Nibe, me DG Employment, me Direttorat tal-Ħiliet. kienet diskussjoni u kol ferm interessanti u anki kelkom prezentazzjonijiet ferm interessanti. Nirreferi kol la risoluzzjoni dwar l-ekonomija kollaborattiva. Eddin inħeju, it-tweġiba minnħata tal-Kommissjoni dwar dan. Mela, Komment wieħed dwar id-data u aċċess għad-data. Situazzjoni li aħna sħaqna fl-agenda dwar l-ekonomija kollaborattiva ta' ġunju ta' sena l-oħra. Hemm noqas kbir ta' data u ta' għarfin. Bekk qed nagħmlu l-almu tagħna min-naħa tal-Kummissjoni biex nelvu tali situazzjoni. Naħdmu fl-imkien mal-Eurostat biex intejbu situazzjoni. Għanna numru ta' studji illi ibdew minn DG Employment, Kommissjoni, biex bekk tassew nifmu xinuwa l-impatt tal- nuqqas ta' xogħol fuq l-ekonomija kollaborativa fl-Unjoni Ewropea u għandna kampjun imdaqqas qed naħdmu dwaru u se jkollna wkoll ir-riżultati disponibbli fil-sena d-dieħla u bekk jiena mbagħad inkun nista' nitkellem anki dwar konklużjonijiet li nistgħu nisiltu minn dan l-istħarriġ. U mbagħad ukoll kellna il-Komitat ta' Dialogu dwar il-xol temporanju, aġenzija ta' xol temporanju, għati ikun studju dwar dan ukoll, u għanna koll l-impatt ekonomiku dwar l-ekonomija kollaborattiva, dawn huma koll eżempi ta' studji li t nagħmlu. Mela, l-istatistika ta' data li tkun interessanti hija ħaġa interessanti għaliex anki fil-Kanada naraw illi kena modjul speċjali dwar il-xol fuq il-pjattaforma u huma kol raw ukoll il-xol fil-qasam tat trasport u fil-qasam tal-akkomodazzjoni u tal-kirjiet. U nistgħu ngħidu minn dana kollu illi għanna il-xol regolari li huwa nqas minn wieħed fil-mija ta' xol f'termini ta' sma bħal dawn. Dik hija dak li qed turina l-istatistika. Grazzi. Ich will gar nicht den Versuch machen. Grazzi ħafna. Jena, minix se nipprova nagħti taqsira tad diskussjoni, però xtaqt inżid tliet kummenti minna ħatijaj. Heinz Becker semma punt illi nebbaħni għalli xuwa tkellem dwar eh, l-ekonomija tas suq soċjali aktar milli l-ekonomija tas suq ħiles u ta' min semmi li anki f'dan il-komitat l-ekonomija tas suq soċjali tfisser illi nipprovaw fiħdan is-soċjetà nirregolaw dak li jista' jiġi regolat. Id-dibattitu bekk urina illi fl-aħħar mit sena rajna bidla pero fuq skala sajra u issa donnu se naraw xaġa rivoluzzjonarja fil-mod kif ir-relazzjonijiet ta' ħidma jiġu regolati. U allura l-industrija Ġermaniża 4.0 huwa ta' eżempju ta' din is-sitwazzjoni L-imsieħba soċjali se jkollhom ukoll rwol hawnhekk, però dawn se jiġu limitati f'dak li jistgħu jagħmlu għaliex dan kollu jeħtieġ deċiżjonijiet politiċi. Mhux biss fih dan il-konfini nazzjonali, iżda wkoll li lim il-frontieri fih dan l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U allura dana wkoll se jkun ta' kompitu għalina l-kollu koll. Issa, jiena kif għattilkom f'dawn l-aħħar xhur kont qed nosserva dak li kienet jiġri mill-bot. Osservajt dak li kienet jiseħ fl-industrija fil-qasam tax-xogħol. U meta jiena kont qed nosserva x'kienet jiġri mill-sodda tiegħi l-isptar meta ist il-qasam ta' l-industrija u ta' drittijiet soċjali. Fir-rapportaġġ tal-medja ma stajtx nara rabta bejn standards minimi Ewropej u żviluppi possibbli fil-ġejjieni. Ma kien hemm l-ebda rebta bejn it-tnejn u allura Għatfadlilna ħafna x'naqtfu biex bekk impoġġu dan kollu fuq l-aġenda biex ikonna diskussjoni dettaljata fil-pubbliku. Neħtieġu pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali li mhux biss ikunu rakkomandazzjonijiet minn fuq iżda ikunu elementi li jistgħu jiġu implementati mill-qrati wkoll jekk possibbli. Hija xi ħaġa li tissir tassew urġenti. ċertament ma nix bżon ġenerazzjoni ġdida ta' il-sira ta' matul il-jum. Aħna ħsibna li dana kollu issa kien għadda u mar, iżda issa l-crowd working eh, jista jiġi diskrit dan il-mod ukoll u se naraw aktar u aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet u dawk li jerfgħu responsabilità fis-soċjetà, inkluż dan il-Kumitat f'dan il-Parlament, għandu dmir illi jara illi dana kollu ma jikbirx. Grazzi l-esperti tana kolla li tkellmu, grazzi wkoll il-Kummissjoni. Naħseb li għadna ma ntbaħniex kemm se jkollna x'namlu fuq din il-kwistjoni fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Mela, issa għandna tmien minuti għad dispożizzjoni tagħna. Qabel ma naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda, mela se nifqu ftit biex il-tekniċi ikunu jistaw jieħdu ħsieb dak li hemm bżonn isir għal-issa grazzi.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

Can you hear me? Ok, we're gonna make a test. Uh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 You clear? So, ich würde jetzt gern weitermachen und hoffe die... Skużani għajt il-President, nishtiq inkompli. Nittama li jessa għanna soluzzjoni għal problemi tekniċi li kena. Għanna modi ġodda eh, li eh, bijom nistaw namlu prezentazzjonijiet u biex ikonna wkoll kuntatt viżwali. Is-suġġett huwa dan l-Istrateġija Ewropea ta' Disabilità u l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Ir-rapporter hija Helga Stevens. Naħseb Sur nistaw nibdew jekk jogħġbok? Mela, kif kont qed ngħid? Aħna familjari eh, ma' l-mod kif aħna naħdmu, jiġifieri għandna l klim illi qegħdin jiġu prezentati lilna minn dak li jingħad, jiġifieri għandna wkoll il-kartuni b'kuluri differenti. E, il-kartuna l-ħamra tindika illi il-partiċipanti mhux qed jifmu qed jingħad, il-kartuna s-safra tindika illi l-kellim qed jitkellem jaġġel wis u l-kartuna l-ħadra ifisser li kollox sewwa jekk joġobkom ħallu l-kartuni qudiemkom, anzi ħalluhom fuq il-mejda fl-axħar tal-laqa. U tuħdux il-kartuni ma'kom, għax dawn se jkollna bżonnhom fl-laqa oħra. Ma rridux li dawn jintużaw mbagħad xi futbol fis-sajf. Mela, nitlu issa sostanza sustanza ta' suġġett tagħna għandna erba' esperti Emanuel Grange mill-Kummissjoni Ewropea, l-Unità ta' Disabilità Inklużjoni, Nadia Hadat, il-Forum Ewropew ta' Disabilità, Rosita Hickey, l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew u Damjan Tatic, Viċi President tal-Komitat ta' Nazzjonijiet Uniti dwar il-persuni b'diżabilità u se jkollna kollegament bil-video miegħu u għalhekk kellna dawn il-sejjes ta' tekniċi li kienu qegħdin jippruvaw jirranġaw il-konnessjoni mal-kellim. Nittama li kollox jimxi sewwa nkunu nistgħu nistaw nisimaw missur tatiċ li jkun ir-raba kellim. Mela nixtieq nibda billi naddi il-kelma li la Manuel Grange għal DG Ample. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette invitation. Nirringrazzjak, Sur President, għall-istedina li tajtu li kummissjoni Ewropea biex niprezentaw rapport dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija għad disabilita għal Tismin li ġej, grazzi lil Helga Stevens, membru parlamentari Ewropew, għax-xogħol eċċellenti tagħha li konferm utli għalina fil-ġejjieni u anke għall-istrateġija kollha kemm L-istrateġija ġiet adottata biex bekk aħna nkun nistgħu nimplementaw il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti dwar persuni disabilità biex bekk naċċertaw illi il-Kummissjoni il kummissjoni ġibruħa b'mod konsistenti fid-dawl ta' din il-konvenzjoni aċċessibilità gwaljanza, aċċess għall informazzjoni protezzjoni soċjali, saħħa, azzjoni esterna. Dawn kollha huma milquta b'xi mod jew ieħor. Ir-rapport adottat fi frar ta' din is-sena huwa dokument ta' ħidma personal u huwa dokument intern li ma jfissirx li għanna valwazzjoni formali xi ħaġa li nagħmlu fl-aħħar tal-istrateġija lanqas viżjoni għal ċejjeni, jiġifieri x'irid isir u xi ħtieġ isir, però nkunu qegħdin inqisu x'irid isir fuq livell tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. Bekk għandna valutazzjoni ta' kiseb u xaħġa irid isir fid-dawl ta' l-azzjonijiet li jridu jitwetqu. Aħna konna qegħdin nittamaw illi nippubblikaw kollox. Qabel iżda kellna eżerċizzju ta' konsultazzjoni illi kien pjuttost twil illi wassal għal ħafna riżultati u bekk kellna bżonn analiżi dettaljata. Ħadna l-ħin tagħna biex nagħmlu dana kollu u l-analiżi issa qiegħed tfannessa r-rapport. Bekk qed nuru x'inhuma l-punti ewlenin ta' tħassib il-sib ewlini eh, għal persuni b'disabilità huwa l-impjiegi. Dan huwa il-punt ewlieni tal-ħassib. Fl-annessa rapport sejrin issibu wkoll dokumenti oħra utli li jitlu f'dettal tal-implementazzjoni tal-istrateġija bl-istata ta' kollu illi sar u inkluż rakomandazzjonijiet mill-Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti. Annes numru 5 u koll huwa utli għaliex qed nelenkaw id-dokumenti kollha legali adottati f'dawn l-aħħar snin li huma rilevanti u għandhom rabta wkoll mad-diżabilità. Ċertament mhix lista ta' kompetenzi Ewropej fil-qasam ta' diżabilità għaliex dan ikun dokument li rċiġi adottat mill-Konsil dana u kol jirrikjedi żmien itwal. Li għamilna però kien li ċbarna fl-imkien lista tal-leġislazzjoni li ġiet adottata sa issa u dan ġi inkluż fl-Istrateġija Ewropea għad Disabilità u sibna 230 dokument u li juri kemm l-Unjoni hija attiva f'dan il-qasam. Il-konklużjonijiet ta' dan id-dokument ta' ħidma qed juru illi l-anijiet ew l tal-istrateġija jibqgħu daqstant rilevanti pal qabel xorta waħda hemm xogħol li jrid isir u l-impenji li aħna tħanna għalihom bażikament huma adattati ma dana kollu l-azzjonijiet iridu jibqgħu għaddejjin sal-aħħar, l-istrateġija tibqa' għaddejja sal-2020. Bekk għatfadal ħafna xi jsir fl-edukazzjoni l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali u nista naċċertakom illi l-Kummissjoni hija impenjata ferm biex tibqa' dejja b'dan il-xogħol sal-2020. Nitilkom issa xi eżempji ta' xi nkiseb xi progress illi kellna sissa adottajna. Att ta' ċisibilità Ewropew proposta għal qatt pal dan u koll kena xoll li sar fuq il-website u anki leġislazzjoni fil-qasam ta' trasport. Illi issa wasal għal element ta' accessibilità u anki edin naħdmu bħalissa fuq azzjoni pilota dwar il-disabilità li tmin stati membri li huma involuti u naħseb illi din se tkun ukoll utli għal stati membri l qoddim Mbagħad kien hemm progress f'termini tal-fundi strutturali għaliex eh, non-diskriminazzjoni u aċċessibilità huma essenzjali għal programm operattiv biex dana jiġi approvat u nsemmi wkoll il-pilastro Ewropew ta' drittijiet soċjali u emmek kienem il-xol tal-azzjoni esterna fil-dawl ta' drittijiet tal-bnidem u bat Erasmus Plus li għandu komponent ta' disabilità. Fil-fema tagħna sar ħafna xol u bekk dan id-dokument ta' ħidma huwa valutazzjoni pozittiva kollox ma kollox. Bekk għandna dokument bl-intenzjoni li jkun neutrali u fatwali maħniex qegħdin nekkommentaw fuq l-utilità ta' dak li jrid isir. Aħna tħajna għal ċerti kompiti U ovvjament ċert offerti irridu jisiru, pero irridu u kol naraw jiġri wara l-2020 id-dokument ta' ħidma l-personal ma jirreferix għal dan il-perjodu, pero ċertament minn issa irridu nibdew naħsbu dwar evalwazzjoni formali tal-istrateġija biex bekk ikonna il-bazi għal politika fil-ġejjieni. Per eżempju, irridu naraw jekk neħdiġux strateġija ta' disabilità għal-ġejjeni, x'forma jista' jkollu, kemm se jkun twil, x'azzjonijiet se jinkludi u f'liema qsma. Dawn huma kwistjonijiet li huma importanti ferm u il-rapport tal-Parlament Ewropew li Signora Stevens qed taħdem fuq huwa ta' ispirazzjoni kbira għalina għaliex iva. Intom tistaw tħarsu li lin mid-dokument tagħna ta' ħidma, dokument inter tagħna, u bekk aħna nistennew biex nisimgħu l-Parlament u l-idea tal-Parlament dwar dan. Grazzi ħafna. Aħna ċertament se nagħmlu hekk. Issa imiss lil Nadja Ħadat għal Forum ta' Disabilità għandek seba' minuti. Very much for inviting the European Disability to this uh, forum, to this exchange. Grazzi għal din l-istadina, eh, dan il-forum qed jiddefendi 80 miljun persuni disabilità fl-Ewropa. Aħna kuntenti illi l-Kumitat ta' Impigi u l-MEP Helga Stevens qegħdin iħejju dan ir-rapport biex bekk inqisu tassew rekwiżiti taħt artiklu 4 eh, tnejn tal-konvenzjoni tal-persuni disabilità u bekk sam il-bidu net edin eh, ninvolvu persuni b'disabilita u anki organizzazzjonijiet ta' rappreżentazzjoni L-IDF u l-membri kienu ta' sew involuti u parteċipaw u dana fil-dialogi ta' esperti li ġew organizzati f'Ġunjonek fil-Parlament Ewropew. Aħna se nappoġġaw il-Kumitat ta' Impigi u l-Onorevoli Stevens hekk kif ir-rapport jiġi abbozzat u finalizzat. Il-punti ewlenin li rridu nisqu f'din id-diskussjoni huma dawn li ġejjin. Ir-rapport ta' progress tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti ħarsa dettaljata dwar il-miżuri kollha li tieħdu biex timplementaw azzjonijiet fit-tmien oqsma li huma koperti mill-IDS kif ukoll huwa interessanti ferm li naraw l-implementazzjoni tal-osservazzjonijiet ta' konklużjoni l unjoni Ewropea rċevit mill-Kumitat CRPD fl-2015. Aħna nilqaw ukoll il-lista ġurnata ta' strumenti pala anness għar rapport ta' progress. L-osservazzjonijiet ta' konklużjonijiet jirrekjedu li l-istrateġija ta' disabilità tkun xi ħaġa li tiġi riveduta u anki tintuża biex ikonna pjantazzjoni ġdid għal kumplament ta' snin koperta mill-istrateġija 2017-2020. Kif ukoll jitolbu għal segwitu tal-strategija ta' disabilità biex ikonna strategija dettaljata CRPD 2020-2030 illi iqis u kol id-drittijiet kollha koperta mis crpd U bekk aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex tibda tħejji il-bażi għall istrateġija Ewropea li mis biex bekk ukoll namlu valutazzjoni ġenerali tal-iżviluppi fit-drittijiet tal-disabilità u nwessaw l-ambitu tal l-Istrateġija Ewropea ta' Disabilità billi nintroduċu aktar oqsma ta' azzjoni u namlu rabta mar reviżjoni tal-politika, programmi u strumenti ta' finanzjament, per eżempju Ewropa 2020, l-Istrateġija ta' Gwajanza bejn il-ġeneri, l-Istrateġija ta' Drittijiet ta' Tfal u l-impenji tal-azzjoni esterni tal-Unjoni Ewropea u dana bi qafas ċarta implementazzjoni, budget u anki benchmarks preċiżi u anki indikaturi speċifiċi. Din l-istrateġija ġiet adottata qabel ma CRPD daħal fis seħħ fl-Unjoni Ewropea u allura l-istrateġija li jmiss trid tkun b'saħħitha biex timplementa is-CRPD. U allura l-istrateġija tal-2030 trid tinvolvi l-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha u anki tinkludi mod sħiħ l-osservazzjonijiet ta' konklużjoni tal-Kumitat CRPD l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-istrateġija trid tiġi integrata b'mod sħiħ u anki tiġi inkluża fl-istrateġiji globali soċjali u makroekonomiċi, pereżempju l-Europa 2020, l-Semestru Ewropew u anki l-mekkaniżmi ta' implementazzjoni. L-istrateġija trid ukoll timplementa l-anijiet ta' żvilupp sostenibbli li huma mfissra fl-Aġenda tal-2030 tal-Unjoni Ewropea u bekk is-sena 2021 trid tiġi mħabbra bħala eh, sena li jmiss tal-persuni b'disabilità fl-Ewropa u aħna tajna wkoll kontribuzzjoni estensiva għad dialogi tal-esperti biex bekk nkunu nisqu nistgħu nisqu il-punti ewlenin li nixtiew li jiġu inklużi bħala kwistjoni trasversali koperti fl-aħħar snin ta' implementazzjoni tal-IDS u anki l-istrateġija l-ġdida 2030 U sabiex aħna nkunu nistaw ninkludu t trittijiet ta' disabilità, il-Kummissjoni teħtieġ tara li kunem eżerċizzju dettaljat u trasversali fi dak li għandu xaqsa mill-liġijiet, politika u programmi taħħa biex bekk ikunem armonizzazzjoni sħiħa ma' disposizjoni CRPD u b'mod attiv tinvolvi l-organizzazzjoni ta' persuni disabilità f'dan il-proċess Bekk l-eżerċizzju ta' mapping irrit ikun akkompanjat minn analiżi tan nuqqasijiet illi janalizza n-nuqqasijiet fil-liġi attwali, it-tfassil tal-politika u anki l-inklużjoni ta' drittijiet ta' disabilità flimkien ma' CRPD ta' Nazzjonijiet Uniti. Bekk dan l-eżerċizzju u l-analiżi n-nuqqasijiet irridu jkunu inklużi espliċitament fl-Istrateġija Ewropea ta' Disabilità il-CRPD tan-Nazzjonijiet Uniti qed tindika b'mod espliċitu illi l-organizzazzjonijiet tal persuni disabilità irridu jkunu konsultati un involuti fil-proċess tal-implementazzjoni monitoraġġ tal-konvenzjoni u bekk is-segwitu tal-Strateġija Ewropea ta' Disabilità tri jrid ikun imwettaq permezz ta' dialogu strutturat fih dan il-Moviment ta Ewropew ta' Disabilità u anki taħt artiklu 4.3 u 33.3 ta' CRPD. Min barra dan, il-Kummissjoni Ewropea trid tistabilixxi program ta' binja tal-kapaċitajiet għal DPOs biex bekk u ma jkollhom is-seta biex iwettqu id-dmirijiet essenzjali tagħhom. U fl-aħħar Nirakkomandaw li għandu jkun hemm mekkaniżmu interistituzzjonali biex jiffaċilita eh, l-implementazzjoni sempliċi u maġna tal-istrateġija u l-UN CRPD inkluż l-organizzazzjonijiet ta' persuni b'diżabilità, l-konsultazzjoni kif ukoll l-involviment tagħhom. Grazzi. Dankeschön. Yes, for Rosita Hickey, European Ombudsman. Grazzi. Issa Rosita Hicke mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Grazzi ħafna, Sur President. Membri onorevoli, Signora Stevens, grazzi tal-li stidentu l-Uffiċċju tal-Ombudsman għal dan l-avveniment. U dal-ħodu, eh, l-Uffiċċju tal-Ombudsman jirrepreżenta il-qafas CRPD li jipproteġi jipromovi u jagħmel monitoraġġ tal-Konvenzjoni fuq il-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità eh, fil-oqsma kollha ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. l afas huwa mamul mill-Parlament, mill-Parlament, l-Uffiċċju tal-Ombudsman, l-FRA u il-Forum ta' Diżabilità, il-Forum Ewropew għad Diżabilità li għandek ismajna dwaru. U il- eh, il-membri kollha tal-forum kontribuxxew skont il-mandat u xogħlijiet tagħhom Qabel ma nitkellmu mod dirett fuq l-istrateġija e, ta' diżabilità, nixtieq insemmi żewġ attivitajiet riċenti tal-AFAS li naħseb li il-membri tajjeb li jkunu formati dwarhom. F'April ta' din is-sena, il-AFAS iltaqa' mal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill, il-Kowham, sabiex jagħmlu skambju fuq il-mainstreaming ta' disabilità fil-liġi kollha, fil-politiki kollha, fil-programmi kollha tal-Unjoni Ewropea għal dik hija l-azzjoni esterna fuq dikjerazzjoni ta' kompetenza kif ukoll il-possibilità tal-Unjoni Ewropea li ratifikaw il-protokoll fakultattiv għas CRPD u dan jippermetti li jkun hemm il-menti individwali li jitwesqu quddiem il-Kumitat ta' CRPD. U f'Mejju ta' din is-sena Il-qafas Ewropew ospita il raba laqa annwali bl-oqsfa nazzjonali biex kunem skambju ta' prassi tajbin fil-monitoraċ ta' CRPD. Laqa iffokat fuq l-artiklu 19 tal-konvenzjoni fuq id-dritt ta' għal eixin indipendenti b'mod partikolari dwar l-użu ta' fondi strutturali u ta' investiment biex jappoġġaw dan it-tip ta' għajx indipendenti. Ġviri, dawn it-tip ta' attivitajiet jikkumplementaw il-ħidma li il-membri tal-AFAS fuq livell individwali wet u biex jħarsu u jimm il-monitoraċ tal-xol ta' konvenzjoni. Issa fuq l-Istrateġija Ewropea fuq Disabilità bħalma nafu, l-istrateġija hija l-istrument ewlieni sabiex nappoġġaw l-implementazzjoni tal-konvenzjoni U għalhekk għal din ir-raġuni din ir u dan l-avveniment hija ta' importanza partikolari. Palma nafu mir-rapport tal-Kummissjoni nexxinna nikspu progress, inkluż l-adozzjoni tad direttiva tal accessibilità tal-websites u eh, kif ukoll l-att ta' aċċessibilità tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna rekwiżiti ta' bil-fors u azzjonijiet finanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej kif ukoll il-kondizjonalitajiet ex ante, per eżempju, fil-qasam ta' tranzizjoni bejn eh, kura eh, li tiċċaqlaq minn dik istituzzjonali dik tal-komunità. Il-Kummissjoni impenjat ruħa li tieħu azzjoni fuq sma oħra, inkluż fuq id-direttiva ta' trattament indaqs. Iżda irridu nħarsu lej il-Kumitat fil-Ġenevra, il-Kumitat UNCRPD, li din rakkomandat li l-Unjoni Ewropea irridu jwaqfu nini gwida ċari fuq l-inklużjoni tal-Kumitati u tal-observazzjoni tal-Kumitati, e, benchmarks u indikaturi ċari u dan konsultazzjoni mill-qrib ma' persuni li għandhom disabilità u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom. F'Lulju tas sena li għaddiet dan il-Parlament talab lill kummissjoni wkoll sabiex tuża reviżjoni ta' din l-istrateġija sabiex jiżviluppa Strategija CRPD eh, li inklużiva għal dak li huma sessi, inkluż impenji strutturali u eh, implementazzjoni ċara, timeframe ċar u benchmark speċifiċi u preċiżi. Apparti time frames ċari għal dawn l-azzjonijiet maħsuba, irridu nżommu f'moħħna li monitoraċ kif suppost tal-miżuri leġislattivi u ta' politika jiġu implementati fil-prattika din hija xi ħaġa importanti għall-effettività tagħhom. Din l-istrateġija għandha tirrifletti wkoll fuq l-isfidi kurrenti u tal-ġejjieni, inkluż eh, l-impatt li l-awsterità kellu nitkella fuq il-persuni b'diżabilità kif ukoll is-sitwazzjoni tar rifugġati biex nitkellmu fuq żewġ affarijiet li huma fuqhom bħalissa. Issa dwar l inputs li rċivejna minant il-membri tal-qafqas il-fra u anka il-Forum ta' Ewropew ta' Disabilità ipparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika fuq ir-reviżjoni f'nofs iż-żmien tal-istrateġija. Dawn semmew ukoll li l-istrateġija għandha tinkludi miżuri sabiex jassiguraw li l-osservazzjonijiet ta' konklużjoni tal-Kumitat, eh, specialment per eżempju eh, fuq l-użu ta' fondi ta' investimentu ta', ta implementazzjoni jiġu użati. U dawn l-organizzazzjonijiet saqsew ukoll kif il-parteċipazzjoni politika ta' persuni b'diżabilità tista' tittejjeb. Per eżempju, il-fra suġġeriet li l-Unjoni Ewropea tista' tejjeb l-aċċessibilità fil-postijiet ta' votazzjoni billi tkompli tappoġġa l-iżvilupp ta' linji gwida standardizzati tal-Unjoni Ewropea biex tevalwa l-aċċessibilità tal-bini pubbliku fejn jinsabu l-postijiet ta' votazzjoni. Il-IDP għal li jekk tinnega lil persuni li għandhom eh, problemi eh, psikoloġiċi li jivvutaw qed ċaħdilom eh, dritt. U l-istituzzjonijiet Ewropej rridu jsaħħu l-mekkanizmi eżistenti biex involvu l-organizzazzjoni ta' persuni b'diżabilità, inkluż billi waqfu entitajiet ta' konsultazzjoni u li jagħtu l-pariri li jinkludu persuni minn gruppi differenti ta' diżabilità. U din tista' wkoll tgħin tippromovi opportunitajiet biex eh, biex ikollem konsultazzjonijiet u Irrid ikun hemm riklamar permezz ta' komunikazzjonijiet aċċessibbli. Stati membri ma ħasba wkoll dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ta' tfal kif ukoll nisa b'diżabilità dawn biex ikolkom idea ta' eżempji ta' din kontribuzzjoni li ta' il-qafas. Biex nimxu qoddim nixtieq ngħid li hemm bżonn ta' strateġija mġedda u olistika għaliex mingħajra mhux ħankunu qegħdin nimplementaw bisħieħ il-konvenzjoni. Grazzi. Danke sehr. Grazzi ħafna. U bekk wasalna għal raba espert li ħajkun qed jitkellem li ħadkun forsi naqra ta' teknikament, imma hawnhu nixtieq nilqa lil Damjan Tatiċ li l-Viċi President tal- tal-Kumitat ta' Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità ta' Ġus Maquda għandna s-Sur Tatiċ li qiegħed magħna permezz ta' Skype minn Belgrade kaw għal din il-laqa nistista titkellem għandek il-kelma. Għandek seba minuti għax ma tantx għanna ħin disponibli. Ġvijek tista' zomma ħin tkun ħaġa ideali. Signori, membri onorevoli tal-Parlament.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 Issa ngħaddu għad-dibattitu ħanaddi l-kelma l-ewwel lill-rapporter Signora Stevens. Grazzi, Sur President, kollegi, esperti, l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja lill-esperti tal-li ħadu l-opportunità u il-ħin li jitkellmu għek dan l-skambju. Nishtiq ukoll nirringrazzja l-segretarjat tal-li assiguraw l-accessibilità ta' din il-laqa. Naħseb li hija waħda mill-iżjed partijiet kruċjali biex jiggarantixxu l-parteċipazzjoni ta' persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet eh, rappreżentanti tagħhom, rappreżentattivi tagħhom. Jina nilqa mod partikolari u koll rrida tal-Komissjoni li involvu ruħom mal-Parlament biex jaħdmu fl-imkien fuq strategija b'saħħitha fuq id-disabilità li tmur lil mill-2020. Jina nishtiq nenfasizza li l-abbozz ta' rapport kif ħajkun ippreżentat din il-ġimgħa kien bħal ġi mħabbar eh, infassal mill-qrib mal-IBF il-membri tagħha kif ukoll organizzazzjonijiet oħra Ewropej li eh, jaħdmu fuq il kwaljanza u non-diskriminazzjoni. Ftit ġimgħat ilu wara l-aħħar laqa tal-empl eh, l-uffiċċju tiegħi kellu tmien workshop tal eh, dan is-suġġett u waslu għal paragrafi utli ħafna għal dan l-abbozz ta' tekst. Nishtiq nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja lill kollegi tiegħi Marian Harkin u Adam Koja li tkellmu waqt il-workshops. Nixtieq ukoll nirringrazzja l dawk il-membri li batu taħħom tagħhom mill-uffiċċji tagħhom. Jiena nittama li dawn il-workshops kienu utli għalikom ukoll. Iktar kmieni din il-ġimgħa L-abbozz ta' text propost intbatu koll l-IDF u l-membri għal darboħra għal feedback biex jassiguraw li il-kommenti kollha li saru fid-dialogi tal-esperti kienu inkorporati kif suppost. Mod parallel jiena ħdimt ma l-IDF e u mal-membri tagħhom eh, fuq numru ta' emendi għaliex l-abbozz tar-rapport huwa limitat għal biss ftit paġni osra. Permezz ta' l-emendi jiena qed nassigura li l-kummenti kollha jistgħu jiġu mitqiesa. L-uffiċċju tiegħi ħajkun qed dawn l-emendi għal kofirem li shadow rapporters kollha u lill-gruppi eh, tal-MPs qabel l-iskadenza ta' 6 ta' Settembru ġvijat fadan ħin. Ovvjament jiena naf li hemm il-vakanzi tas-sajf ma xorta waħda għandna ħin. Informaw jekk joġobkom lill-uffiċċju tiegħi jekk tixtiequ tkunu konfermatarji ta' emendi qed nistenna bil-ħerqa li nkomplu l-ħidma tagħna flimkien ma' organizzazzjonijiet ta' diżabilità, il-qafas ta' CRPD, il-Kummissjoni u Shadow Rapporters. Nixtieq nitlobkom sabiex tikkuntattjaw l-uffiċċju tiegħi jekk ikolkom xi mistoqsijiet fuq ir-rapporti u l-emendi. U għal darbohra nixtieq nirringrazzja l-esperti tal-li ġejtu biex titkellmu hawnhekk illum. Il-kontribuzzjonijiet tagħkom huwa verament utli grazzi lil kulħadd tal għamiltu dan kollu possibbli u jien qed nistenna bil-ħerqa naħdu flimkien il-qudiem fi xhur li ġejjin. Grazzi. Dankeschön. Jetzt for... Grazzi ħafna. Issa Marek Plura mill-PPE. Signori, kollegi, Jina kontent ħafna li din il-laqa edha s-sir. Jina verament nittama li il-frott ta' din il-diskussjoni ħanaraw humbat fil-verżjoni aħarija ta' rapport ta' implementazzjoni fuq l-Istrateġija Ewropea fuq id-Disabilità bħala Shadow Reporter jiena tkellimt ma e, firxa sħiħa ta' partijiet interessati dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija kif ukoll l-aspettattivi dwar il ġejjini Jiena bat kwestjonarji l persuni interessati, partijiet interessati, organizzajt e, workshop tal-esperti li l-anti kien sabiex nikontribwixxu għal-rapport. Jiena fil-qosor nixtieq najdilkom dwar xiftit mill-konklużjonijiet tal-kwestjonarji u il-workshops. L-ewwel net ġie enfasizzat il-bżonn li nqajmu kuxenza ta' l-eżistenza tal-istrateġija u informazzjoni u kampanja promozzjonali hija xi ħaġa mixtieqa. Minn barra dan, E, dawk li rispondew enfasizzaw li sabiex wieħed iħossu sit ta' din l-istrateġija u responsabilità għall-implementazzjoni tagħha, il-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn tkun aktar attiva fid-dialogu mal-partijiet interessati. Jiena nemmen li metodi ġodda u moderni ta' komunikazzjoni kif ukoll l-involviment tal-autoritajiet tal-Stati membri kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea jistgħu jagħmlu dan kollu possibbli. Jiena naħseb li dan jista' jipproduċi riżultati ħafna ħjar mill-sempliċiment konsultazzjoni li titniet fuq il-sit tal-Kummissjoni. Għal sabiex kwalunkwe strateġija tkun tista' tirnexxi l-partijiet interessati jridu jkunu involuti fl-istadji kollha. Mill-bidu tal-istrateġija permezz tal-pjanar ukoll l-implementazzjoni u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ir-reviżjoni. L-istadju li jmiss ħajkun il-periodu ta' bejn l-2020 u l-2030. Hemm nies li huma ħansba wkoll fuq kif l-istrateġija se tiġi reveduta. U dan kif jorbot ma' affarijiet bħallat ta' aċċessibilità Ewropew u l leġizlazzjoni Dawk li wieġbu rridu koll jaraw li l-istrateġija tinkludi iżjed fuq il-promozzjoni ta' eixin indipendenti, għajnuna personali, sistemi ta' appoċ lokali, kif ukoll de istituzjonalizzazzjoni Kien hemm ħafna suġġerimenti individwali, inkluż edukazzjoni inklusiva, grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nitlobkom tirrispettaw iż-żewġ minuti għax inkella ħan nispiċċaw l lura, kieġobkom. Barita Ulskok issa, t titkellem flok l-Honorevoli Blinkovic. Il-punti l-nina għal grupp SND fuq dan is-suġġett huwa li għandna bżonn rivedu l-istrateġija tad-diżabilità sabiex ikunu nistaw inwaslu għall implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal ġusma Uda ta', pers ta, ta persuni b'diżabilità u għandha tinkludi minn tal-inqas strateġija ta' monitoraġġ kif suppost dak l-ewwel punt. It-tieni punt, l-istrateġija ma tikkonsidrax il-konsegwenzi negattivi tal-kriżi ekonomika fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. rridu nagħmlu dan, aħna nafu li persuni b'diżabilità iserħu fuq il-ħarsin soċjali u aħna l-koll nafu kemm huma vulnerabli fis-suq tax-xogħol. U din hija kwistjoni li taffettwa anka l-ekonomija. Aħna rridu investigaw ukoll l-effetti tal-kriżi ekonomika fuq persuni b'diżabilità sabiex inkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha. It-tielet punt l-aħħar ma mhux ninqas. Huwa ta' importanza kbira li nibdew naħsbu dwar l-Istrateġija Ewropea tad dizabilità ta' bejn l-2020 u l-2030 dan f'kull ma fadalu ma' sentej qabel l-istrateġija għal periodu kurrenti tiskadi, għalhekk irridu nibdew naħsbu dwar il-periodu li jmiss sabiex l-Unjoni Ewropea tkompli tirrispetta l-impenji tagħha fuq il-konvenzjoni tal-ġnus maquda ġifir konvenzjoni fuq il-ġittijiet ta' persuni b'Disabilità. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Haken għal żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President u grazzi tal-li organizzajt din il laqgħa ta' dalodu. Jiena ċertament sibt laqut li ħafna Nixtieq insaqsi xi mistoqsi. X'azzjonijiet li ttieħdu sissa temmen li jikkonformaw ma' CRPD? Aħna naf li semmejna l-accessibilità u l-uffiċċju tal-ombudsman ukoll semmiet azzjonijiet oħra, imma naħseb dak li nixtieq nkun naf huwa xmar tajjeb. Imma x'ma ħadimx ukoll. Jew għaliex ma kienx hemm biżejjed leġiżlazzjoni jew linji gwida ħżiena, jew inkella għaliex dak li kien fil-post ma ġiex implementat, ġviri l-mistoqsija tiegħi hija x'nistgħu nitalmu minn dak li għamilna. Nix insaqs il Eżattament speċifikament x'azzjonijiet għandna bżonn fl-istrateġija ġdida fuq id diżabilità biex nimplementaw is-CRPD? Minix qed nitkellem fuq il-mainstreaming hawnhekk l istrateġija ta' disabilità, kif ukoll kwistjoni ta' parteċipazzjoni ta' persuni b'disabilità dawn huma affarijiet li jridu jsiru m'għandix dubju dwarhom. Imma speċifikament nixtieq li n-nies jindirizzaw il-kwistjoni ta' lat ta' aċċessibilità. Is-sur Tateċ tkellem fuq dan. Imma hemm oqsma oħra fejn intom temnu li aħna nkunu qegħdin nimplementaw is-CRPD jekk ma nbidlux il-pożizzjoni kurrenti mill Kumitat Ewlieni fuq il-lat ta' aċċessibilità, verament nixtieq nkun nafx taħseb dwar dan, grazzi. Grazzi ħafna. Issa Tatjana Ġdanuka. Grazzi. Mela aħna l-ewwel net. Nixtieq nirringrazzjaw il-Helga Stevens kif ukoll is-segretarjat tal-li organizzaw din il-laqgħa hawnhekk illum. U tal-li organizzaw din il-laqgħa tematika mal-NGOs, mexija minn ħafna NGOs. Ovvjament aħna qegħdin nistennew dokument sabiex ikun nistgħu nippreżentaw l-emendi tagħna. U jina naħseb li għawek għanna konsens wiesa ta' x'nixtiequ niksbu. U jina ċerta nistaw nikofirmaw il emendi li is Sinjura Stevens li irridu jiġu prezentati mill-gruppi differenti. Issa dwar l-istruttura tar-rapport, jina naħseb li xi ħaġa importanti ħafna hija nkopru sma ta' prijorità manka oqsma oħra għal azzjoni, speċjalment fuq in-nisa u it-tfal li għandhom diżabilità. Anka l-implementazzjoni u l-monitoraġġ dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna. U ovvjament, naħseb li ħaġa importanti tar-rapport se tkun dik li hija iddedikata għall-istrateġija tal-ġejjini sal-2030. Mela nixtieq nawgura nisba' xewqat lil Helga Stevens, aħna ħan naħdmu mod effettiv flimkien jiena m'għandix dubju dwar dan grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lil Onorevoli Kostatin Kirba. Grazzi ħafna eh, l-esperti għal kontribuzzjonijiet. Nishtiq nirringrazzja l-kellima li tawna l-prezentazzjonijiet tagħhom dal-ħodu. U għacċar li kena Toma Zajra tal-ħidma kbira li għatfadal li sir U aħna edin niprofaw nifmu eżattament li mumma l-mizur li ħajkonna bżon. U mill-aspetti huwa li rridu ntejbu il-viżibilità tal-miżuri li jittieħdu. Dan għaliex inqasmem informazzjoni iżjed ma jkonna livell baxx ta' xidma għaliex xej li sar għalina ma jista' jsir minajrna u kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna l-lum u dan enna ħafna sabiex nifmu aktar u naħsbu aktar dwar l-istrateġija fuq id dizabilità rridu naraw fejn insabu nħarsu lejn leġislazzjoni eżistenti li aħna għandna. rridu nsaqsu wkoll fejn huma suċessi u l-fallimenti sabiex aħna nkunu nistgħu nibnu fuq dak li diġà sar. U hemm bżonn li nifmu wkoll għaliex kien hemm nuqqas ta' progress u jekk dan kien il-każ. U dan ħajkun utli ħafna lina fil-ġejjieni. Hemm bżonn li nużaw il-potenzjal kbir li għanna permezz ta' teknoloġiji l-ġodda. U rridu nirrikonoxxu wkoll li għanna ċertu prioritajiet, eh, dinja kwistjoni ta' prioritajiet, għanna bżon ta' livell oli ta' eh, arfin, hemm bżon li konna il-kuraċ li konna livell oli ta' ambizjoni. U fi żmien ta' austerità u politiki stringenti, din huwa kejl tal-kultura tagħna, taċ-ċivilizzazzjoni tagħna, kif persuni li għandhom diżabilità jiġu trattati u mhix xi ħaġa ċivilizzata jekk aħna nqisuhom bħala li huma xi forma ta' ostaklu u li ikunu qegħdin eh, jaħlu l-riżorsi tas soċjetà. Aħna għandna aċċessibilità rridu nkomplu nibnu fuq dak li seħ qabel, rridu niftħu lubna, rridu nkunu kuraġġużi u rridu nagħtu leħen lil min m'għandux. U ma nħallu l-ħadd iżomna lura u speċjalment hija ma nżommux l-anfusna lura bil-diffikultajiet eh, u bil-lob politiku. Ejja naqtawx qalbna wkoll mill-ispiża li jiswew dawn il-miżuri. Għalhekk ejja eh, eh, nitkellmu ma' dawk il-gruppi u l-assoċjazzjonijiet li għandhom bżonn lajnuna tagħna, grazzi. Mif issa l-aħħar kelima Joan Mellon, grazzi, Sur President. Dan huwa stadju interen ta' politika eh, fuq disabilità illi ilna l-għannu fuq 25 sena. Sam il-bidu tal-2000 mod partikolari Iva, dan nistgħu nifmu speċjalment fit minn qasma ta' priorita illi identifikajna fid-dokumenti b'indikaturi allarmanti l-impjiegi it-taħriġ dawn huma żewġ indikaturi sa fenna fien l-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea mat għandu politika importanti għad-disabilità. Irridu noqogħdu attenti għaliex dokumenti tal-Kunsill indikaw illi wieħed minn kull ħames persuni jistaw jiġu affettwati minn dawn qed nitkellmu dwar 30 biljun euro. Iva, rridu politika ta' disabilità, però ma rridux użu kummerċali ta' din il-politika sabiex noħolqu swieq. Se noqogħdu ħafna attenti għal dan. Irridu nazbu dwar kif, kif nistgħu nipprovjenu dan kollu. Grazzi ħafna. Jekk nagħti l-esperti żewġ minuti kull wieħed se jkolli nagħlaq id-dibattitu. Jekk kulħadd jaċċetta dan, nistgħu nagħmlu hekk sur koġa tridu tisemmu l-esperti jew le. Fadilna seba' minuti għal erba' esperti.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 Dak il-punt konsultazzjonijiet mal-esperti iwaslu għal benefiċċji kbar. Kellna il-prezentazzjonijiet tal-lum u huwa ċar li hemm opinjonijiet differenti. Din mhijiex prattika, rridu nkunu aktar realistiki anke meta nitkellmu, realistiċi anke meta nitkellmu mal-Kunsill. Grazzi tal iżammejt mal-minuta fil-fatt inqas Issa, Emanuel Grange għal DGM. Grazzi ħafna. Sur President, sensom fil-qosor, xtaqt biss infakkar illi l-istrateġija attwali ġiet abbozzata għabbażi tal-Konvenzjoni tal-Nazzjonijiet Magħquda. Ma, ma kienx ratifikata ta' gizmin, però konna firmatarji meta abbozzajna l-istrateġija aħna jkunsidrajna dan kollu. Strateġija ġdida trid tikkonsidra wkoll l-implementazzjoni tal-konvenzjoni. Din inkludejnija wkoll bħala parti mill-SDGs. Għax dan kien punt importanti għalina. Nishtiq nirringrazzjakom għal punti kollha l qajjimtu u nassigurakom illi l-lan tal-evaluazzjoni tal-istrateġija attuali u l-abbozzar tal-istrateġija futura ser isiru konsultazzjoni ma' soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet rappreżentanti mem lebda dubju li l-Kummissjoni ser taħdem ukoll rasa fuq din l-inizjattiva, però se noqogħdu attenti. Grazie mill-ġdid tal-kontributi tagħkom. Grazzi. Il-kellim li miss. Anzi, dispjaċini, il signora Nadja Haddad. nishtiq kom tal-kommenti kollha u jekk rridu strategija. Eh, b'saħħitha illi hija skont is-CRPD irridu nikkonsidraw il-legalizzazzjoni ġdida, il-ġiet il-ġodda u l-impenji ġodda li jisew ikunu skont is-CRPD jekk qed nitkellmu dwar l-atta aċċessibilità għandu jkun hemm illi titkellem dwar l-aċċessibilità minn ma tesklud il-libertà ta' moviment, l-ambjent minn bini u drittijiet illi persuna b'disabilità jista' jkollha kull imkien. Jekk ma nikkonsidrax dan kollu ikollna qatt mingħajr aċċessibilità. Irridu li persuni b'disabilità jkollhom l-istess drittijiet bħal ċittadini oħra għalhekk din l-istrateġija għandha tinsisti sabiex eh, tenfasizza l-artiklu kollha tas CRPD mill-ewwel sa 32. Grazzi ħafna. Rosita Hikki. Nixtieq nirrispondi għal mistoqsijiet ta' ta' Sinjura Harkin fejn tem lakuni l-ewwel fil konklużjonijiet tal-Kumitat ta' CRPT emmek il-komitat għal xieħos li huwa nieqes u naħseb li rridu nkunu ambizzjużi sabiex nindirizzaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet u mhux biss nżommu mal dak li jem miktub iżda wkoll mal-ispirtu dan importanti ħafna it-tieni qasam nissuġġerixxi illi naraw x'qalu ir-risposti tal-qafas ta' monitoraġġ jekk irridu monitoraġġ tajjeb, fil-fatt aħna għanna l-qafas ta' monitoraċ u kien hemm risposti dettaljati dwar x'jonqos isir. Għalhekk jiena naħseb li għandna nagħtu attenzjoni b'mod partikolari dawn iż-żewġ qasma. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, is-sur Damien Tatic jiet prezenti.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 Dankeschön nach Belgrad, wir sind am Ende der Diskussion. Grazie, ħafna Belgrade. Bek naslu għatmim ta' diskussjoni tagħna nirringrazzja lil kull min parteċipa u mod partikolari lill esperti għall parteċipazzjoni attiva fid-diskussjoni li kellna. Issa nistgħu inkomplu bix-xogħol tagħna għana. la bozz ta' rapport se jkun hemm il-konsiderazzjoni fit-30 u 31 ta' wissu l-iskadenza tal-elementi 6 ta' settembru. Ta' settembru. Mbagħad nikkonsidraw l-elementi mbagħad fis-17 ta' Ottubru jkun hemm il-votazzjoni fil-Kumitat Empur sabiex nippreparaw plenarja f'Novembru. Għalhekk fadlilna ħafna x'namlu u nixtieq suċċess il kulħadd bekk nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda. Grazzi. Nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea sena finanzjarja 2018 taqsimit kollha. L-ewwel ngħaddi kelma li rapporter is-Sinjora Klun. Grazzi ħafna sur President. komplejna mal-linji li adottajna f'Ġunju li għaddejna li kollegi tal-budget. Emma kien hemm il-prijoritajiet ta' empl negozjati fid-dawl tal-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-budget after kmin dis-sena u l-pożizzjoni tal-Kunsill li se jħorġu llum nisperaw l-2018 se tkun sena importanti għall-Unjoni jess se naslu għall-tmim tal-mandat tagħna jrid ikollna qafas budġetarju għall-futur. Il-Kumitat anzi l-impjiegi kienu is sensla tal-ekonomija tagħna għalhekk irridu kopru naħdmu fuq hekk. Irridu nindirizzaw it-tkabbir u l-impjiegi u taf fil-fatt indirizzati fil-budget. Fil-grupp tagħna hemm ftejin fuq dan il-file u ser nibqaw naħdmu qabel il-vot finali fit-30 ta' għawissu qed nibqgħu nifukaw fuq il qat fost iż-żgħażagħ illi hija kwistjoni li għadha serja u diffiċli. Inżilna minn 24% fl-2013, però ir-rata għadha għolja f'xi pajjiżi aktar minn oħrajn. però edda bejn 18-19% u hemm differenzi kbar per l-istati membri dawn id-differenzi se jiġu se jkunu priorita Irridu nintroduċu xi emendi sabiex ninkludu kol gruppi li qegħdin fi 73 miljon euro għal eh, Soldi Corp Program. Irridu naraw il-linji tal-Kumitati tal-Emplu u Budget jiġu protetti sabiex nofru aktar opportunitajiet ċittadini Nispera illi l-inizjattivi ta' xorfa s-sizzazza jiġu protetti u koll li fil-diskussjoni fil-għanna L-emendi huma sa 17 ta' Lulju. Nirringrazzja li shadow rapporteurs u l-kollegi għal kontributi ninsa għana li naħdem maħħom u koll għal kooperazzjoni ġita kifet nipreparaw għal votazzjoni f'dan il-Kumitat fl-aħħar ta' Ottubru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nisa f'isem l-essendi. Eh, Sur Sergio Gutierrez Prieto. Grazzi ħafna, Sur President, nħogos naraka u din il-laqa. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal-ħidma tagħha jien ukoll konvint li ħankomplu naħdmu mod verament eh, tajjeb bħalma diġà għamilna fir-rapport ta' qabel. Imma Nishtiq namla ċara ġviri li l-in minn ċertu ħsibijiet politiċi li diġa konna għamilna fil-mandat tal-budget tal-2018, eh, kwistjoni li tinkwieta l-grupp ta' soċjalisti għal dak li huwa l-budget ta' din is-sena. L-ewwel ħaġa hija li ma nistgħux nifmu kif l-impenni eh, ġodda u dak li qed timpenja ruħa fuqa il-Kummissjoni Ewropea l sfidi il-ġodda, speċjalment il-kwistjoni ta' sigurtà l dik li huwa difiża u il-proposta eh, li waslet inna qed jiġu iffinanzjati għaskapitu ta' programmi importanti diġà eżistenti fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, ma nistgħux nifmu kif l-importanza tal-entità Ewropea fuq is-solidarjetà eh, titnaqsu l-fondi. Jiena naħseb li hemm bżonn inkunu kritiċi meta nitolbu li din dawn politiki l-ġodda, l-istrumenti l-ġodda li aħna nappoġġawhom eh, iridu ikollhom sforz ikbar ta' budget minnaħa tal-istati membri eh, u il-budget komunitarju u mhux għaskapitu tal-impenji ta' ħlasijiet u ta' impenji eh, li diġa kienem għal programmi li huma importanti, per eżempju għal kozjoni soċjali, aħna ma sarx nifmu kif dawn il-budgets jew il-proġetti jistgħu jiġu finanzjati għas kapitu ta' oħrajn. Meta nippruvaw inqablu x'inhu għal iżjed importanti għal dan il-Parlament jew x'ma jistax jiġi sostitwit il Korp Ewropew ta' Solidari ma jistax jiġi sostituit u lanqas il-programmi u l-proġetti l-oħra li diġa għandhom eh, il-budget skont il-Fond Soċjali Ewropew. Aħna mħazbin ukoll li il-budget ta' sena diħla ikollu tnaqqis tal-impenji ta' ħlasijiet tal-Fond Ewropew ta' għajnuna. Eh, ġejna mitluba li dan jitnaqqas b'9 fil-mija U vera li aħna nsabu f'mument fejn aħna bħalissa ħirġin minn kriżi ekonomika. U jista' jidher li huwa inqas importanti li nagħmlu sforzi fuq dawn lajnuna ta' emerġenza. Imma jiena naħseb li meta e, nkunu b'saħħitna irridu nsaħħu għaliex il-ħruġ mill-reċessjoni hija huwa propju met għandna li Eh, bżonnijiet, ġviri eh, ikel u eh, ħwejjeġ biex wieħed ikun jista' jgħix b'ċertu dinjetà. U rridu nirkupraw dan it-naqis ta' 9%. Għana mħazbin ukoll dwar il-Fond Ewropew għall-għajnuna għall-globalizzazzjoni li naħsbu li hemm bżonn li nsaħħuh dan il-mument. Għalhekk jiena nħanala għaw, pal bdejt, najt li Jina konvint li aħna nistaw nikkooperaw mod e, eh, fluida mal-gruppi mal politiċi kollha. Imma mżon li minn dan il-kumitat niddefendu propju dak li huwa l-kompetenza tagħna. Pal, Fond Soċjali Ewropew u il-Fond ta' għajnuna għal persuni għandhom bżonn. Grazzi. Danke sehr, Ulrike Trebi. Grazzi. Mux għedna l-Ulrike Trebesius, issa Marian Harkin. Grazzi, Sur President, grazzi, nishtiq nir-grazzi li rapporter għax-xogħol taħħa, aħna ħadimna sbtajja fl-imkien sissa. Kuntenta li qed nara li fl-opinjoni tagħha ċettat ħafna mitħassib ta' dan il-komitat. Titkellem dwar il-protezzjoni tal-linji tal-budget l emple pero nishtiq inkomplu ma dak li għal sur Sergio, il-kollega Sergio, jitkellem dwar il-fond għaz korp ta' solidarieta Ewropew u l-finanzjament tal-programmi eżistenti ma nafx nur il-ħsieb wara dan kollu. Eżempju, qed inħarsu naqis lejn tal-ISF l-Erasmus hemm figura hemm daħla. Però li maqsma qed nagħmlu tnaqqis fihom għandna xi evalwazzjoni illi jekk nofqu dan il-flus x'imkien ieħor se jkollna valur miżjud jew xi ħadd ħareġ bl-idejja tal-Korp Ewropew għas-Solidarjetà li jien naqbel magħha ma kellniex finanzjamenti għalija għalhekk issa rridu nsibu l-flus għalija. meta ħares lejn paragrafu 7 kif inni mispellija l-kelma korp, nispera li mux dbassir ta' sejġa minn dal-korp, din kienet ċajta fil-verita. Għanna xi analiżi sabiex nuru illi dan it-tnaqqis huwa ġustifikat illi se jkollna aktar valur miżjud meta l-flus jiġu ndirizzati x'imkien ieħor. Jiena naħseb illi tajna xi ħaġa mingħajr ħsib warajja u għandi bżonn dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Joao Pimenta Lopez mhux qed narawek Jean Lambert laqqas. Għalli FDT m'għandniex rapporter. Mela Dominik Martin għalli NF. Grazzi ħafna sur President. mem sorpriża fuq il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea l-2018. Sena wara sena nejntu dejjem l-istess affarijiet il adm jikber, iż-żgħażagħ m'għandhomx impjiegi, in-negozji żgħar qegħdin f'diffikultà, għandna dejjem iktar immigranti, l-faqar qed jikber u il-persentaġġ tal-popolazzjoni medda bil-faqar u l-esklużjoni qed jikber ħafna u kol u flok nindirizzaw dawn il-kawzi qed nippruvaw nagħmlu ġestjoni tal-effetti bi spiża kbira. Il-fond tal-aġġustament ta' globalizzazzjoni il-fond tal-għajnuna dawk l-aktar fil-bżon, fondi oħra dawn il-koll jiffokaw fuq l-inizjattiva tal-impjieg fost iż-żgħażagħ anke meta il-qorti ikkundannat in-nuqqas effiċjenza tagħha. Tiġri l-istess ħaġa sena wara sena fil-budget, però xejn ma jinbidel forsi issa wasal iż-żmien illi nistaqsu il-mistoqsijiet it-tajba. Xi ngħidu mbagħad dwar il-kontribut tal-Ingliż tal-Renju Unit xanamlu biex inkopru dan. Grazzi ħafna. Issa naddi kelma l-Komissjoni DG Ample għanna li Brigitte Fellahi u Pascalin Vereke. Min jixi jitkellem l-ewel? Għallu li li Brigitte Fellahi ser tibda. Ser toffri l-opinjonijiet tal-Komissjoni forse tirrispondi xi wħud minn dawn l-mistoqsijiet ukoll. Grazzi ħafna sur President. Grazzi lill-Parlament għal dan l-abbozz ta' opinjoni illi bħassoltu ippoġġi il-mistoqsijiet tajba fuq l-abbozz ta' budget tal-Unjoni u jqajjem punt importanti dwar il-prioritajiet li l-budget għandu jiffoka fuqhom. Nixtieq nirrispondi numru ta' mistoqsijiet illi ġew li tresqu mill Rapporter u Shadow Rapporters, l-abbozz ta' budget tal-Kummissjoni ġie prezentat wara analiżi fil-font u dettaljata tal-bżonnijiet illi naraw. Partikolarment għal FEAD u għal Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni aħna naħsbu illi ir-rekwiżiti huma xirqasa biex inkopru l-bżonnijiet hemm nuqqas għal FEAD imma dan naħseb li jikkorrispondi għal bżonnijiet sabiex inkopru operazzjonijiet fl-istati membri. Memx tnaqqis ġenerali appropriazzjonijiet huma stabbli qed inkopru l-bżonnijiet għandna mekkaniżmi wkoll għal aktar appropjazzjonijiet jekk huwa meħtieġ. Dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà IVA din hija inizjattiva ġdida u bħal kwalunkwe inizjattiva ġdida tqajjem ċertu mistoqsijiet dan huwa normali. Dan huwa politikament importanti għalina għaliex iż-żaza huma priorità l-Kummissjoni hija inizjattiva konġunta u tkopri il-volontarjat u l-impjiegi u kol fost iż-żazax. Permezz ta' impjiegi jew taħriġ. Anzi, apprendistat. Et inċaqar u l-fondi mi programma liħor, pero rridu nġdu l-attenzjoni illi 25% tal-finanzjament huma flus ġodda. Il-bqija ġejjin mill-MFF fejn hemm inizjattiva ġdida li trid tiġi finanzjata minn programmi oħra lek għażilna programmi li għandhom x'jaqsmu mal-għanijiet tal-programm il-ġdid. Għalhekk dawn kienu sorsi naturali l-Erasmus Plus għandu lat volontarjat, ah, tal-volontarjat. Għall-apprendistat et nużaw li ASI u l-fondi soċjali meġdijt għaw għakad nitkelmu dwar 35 miljon euro fit tliet snin. Dan huwa kontribut limitat, però aħna sibna li jista' jkun importanti u importanti li jkun hemm kontribut għal prioritajiet il-ġodda. Mbagħad għandna 25% ta' flus ġodda li ġejjin mill-marġni tal-IFF. Dawn l-anijiet ser jinkoraġixxu integrazzjoni taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol. Lat bażiku tressaq l-autoritajiet leġislattivi u nisperaw li jiġi adottat fi stqarrija konġunta bħala waħda mill prioritajiet għal din is-sena. Din l-inizjattiva għazzaza għalek ikolla il suċċess illi xirqila nispera illi rispondejt għal mistoqsijiet kolla. Grazzi, Sur President. Grazzi. Sentikom l-iskadenzi kienem tibdil issa il-skadenza għall-emendi bl-email hija l-14 ta' Lulju elementi fil-fat għal għal abbozz hija ta' 17 ta' Lulju. Ġifiri għana ftit iktar żmien. Nispera illi dan huwa tajjeb għal dawk li jridu jasqu għamendi. Umbat fit-30 ta' wissu se nivvotaw fil-komitat dettalji oħra tal-proċedura se jiġu diskussi bejn il-koordinaturi u rapporters Grazzi ħafna tal-partiċipazzjoni ta'kom et nal-uftit kmieni. Però jekk joġobkom eh, kun għawek fit-tlieta, il-votazzjoni ser tibda fit-tlieta u għanna ħafna dwar xiex nivvotaw. Likla tajba.